Good morning, colleagues, um, and we can... Għandu tajba kollegi. Nibdew pod numru 10. Grazzi dawk il-kollegi li għedin U skużani nibdew tard. Part of the MFF package uh, we're starting today's consideration. Eh, nibdew il-diskussjoni tal-lum fuq il-fond ta' ġestjoni integrat u l-labots dan ir-rigward, speċjalment għal dik li hija l-ġestjoni tal-frontieri u l-viża, ir-rapporter Tanja Fajon. Ħandu lej Tanja għal ħames minuti. U Mbagħad għandi shadows. Tanja jekk jogħġbok. Grazzi Claude Kantiċer. Jiena ħandulna iktar minn ħames minuti imma netta ma mhux wis. Għan nispik bis-Sloven. Eżis kollegi, aħna nikontrollaw iż-żona ħilsa fil-frontieri interni li hija xi ħaġa li l-ikbar kisba li għatkenna fl-Unjoni. Schengen huwa wieħed mill-iktar kisbi tangibli kemm għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u negozji. Għaldaqstant huwa essenzjali li inżommu Schengen għal ġejjini tal-EU u għaldaqstant aħna rridu nagħmlu sforz Dan il ħaddim effiċenti ta' Schengen innaħa il-kollu n-segwu ta' politika għal dak li hija sim tal-frontieri, politiki tal-viza kif ukoll miżuri finanzjarji sabiex inkunu nistgħu nimplementaw din il-politika. Minna Schengen eh, jgħin iċ-ċittadini tagħna biex eh, jistruttaw l-aħjar drittijiet tagħhom ta' frontieri ta' Schengen jieħdu sem fis-suq waħdieni u jippermetti wkoll il-protezzjoni tal-frontieri esterni kif ukoll Schengen in ġenerali. E, jiena nilqa il- strument finanzjarja tiġi propost li ser sarraf fil-azzjoni. U allura bħala parti minn dan l-istrument ta' integrazzjoni tal-frontieri aħna ħajkonna xi 10 biljun euro, ġifieri bħajna b'ħames darbiet brabta mal-MFF attwali. L-Unjoni kienet edha tabba twiċċa mal għatta sfidi li dajfu l-fiduċa fil-proġett Ewropew Komuni u l-qsam rridu nirraġixxu għal dawn l-sfidi ġodda. u għalhekk adottajna qatta' miżuri speċjalment fuq il-frontieri esterni. Tiftakru il-kontroll sistematiku fil-frontieri li huma għabażi tal-data u għandna sistema wkoll ġdida l IES u l-ETIAS. Imma ma għadna ma, ma, ma ksibna l-fiduċa kompletament. Għasa ah, ti membri qegħdin jisqu fuq il-kontrolli tal-frontieri, anke minkejja li m'għandniex raġunijiet ġodda għal dan. Minkejja eh, minn flok kooperazzjoni aħna qegħdin insegwu loġika ta' nazzjonaliżmu eh, skont Trump. Dan huwa dan huwa fatt li jikkonċerna ħafna mill ċittadini tal-Unjoni Ewropea hekk jaħsbu sfortunatament. Mbagħad ħanifoka wkoll fuq il-miżuri ta' implementazzjoni l svilupp għall-integrazzjoni tal-frontieri fil-politika tal-viża. Dawn kollha jridu jiġu fis sew, irridu wkoll iħadnu għata salvagwardji. Bekk issa jkollna protezzjoni xirqa tal-Unjoni u jkollna wkoll movimenti ħieles ta' persuni fih dan l-Unjoni. Dwar proposta tal-Kummissjoni nemmen illi dan qed jafas wisq fuq l-aspett tas sekurtà u inqas fuq il-ġestjoni tajba tal-flussi migratorji. Ma sawx nifokaw fuq il-sim tal-frontieri għal vjaġġaturi li qegħdin jivvjaġġaw bona fede u li mhumiex tam teddida l-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-viża wkoll qed tiġi finanzjata b'dan l-istrument huwa ewlieni għal kultura u ekonomija. Irridu appoġġ finanzjarju għall politika tal-viża. U għalhekk nissuġġerixxi illi jkollna threshold minimu għal finanzjament allura kull qan irid jissaħaħ mill-fondi u allura dawn kellha ma jistgħux jissarfu fazzjonijiet. Meta niġu biex nipolitika nimplementaw politika u miżuri tal-Unjoni Ewropea irridu nirrispettaw drittijiet fundamentali u libertajiet fundamentali. Ma nistgħux navitaw għadi u għalhekk jiena qiegħed nafas fuq dan qiegħda nafas fuq dan il-punt dan ir-rapport. Għana għandna teknoloġija ġodda sa' Għalhekk jiena xtaqt inżid ukoll <coughs> eh, għaxat nżid eh, klawzola li tħares il-drittijiet tal-bnidem meta jiġi għal ħarsin tad-dejta. Barra minn hekk għandna il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni kontra pajzi terzi, persuni ġie minn terzi u ċertu pajzi terzi jew gruppi vulnerabbli rridu kolla finanzjaw miżuri fuq il-frontieri esterni, imma u koll il-frontieri tal-bahar. <coughs> per eżempju il-missions tal eh, tfeċija u salvataċ eh, fil-bahar fejn irrid ikun hemm il-liġi internazzjonali tiġi bħarsa kif ukoll il-prinċipji ta' non-refoulement Eh, u għanna bżon il-salvagwardju jekk nikstruwa ma kunu edin nikstru il-liġi internazzjonali dan l-istrument u kol sejjena li nifinanzjaw ċertu miżuri fekk imsejħin hotspots. Għazin ġwar proċeduri tal-front dwar il-frontier n nirrispett, istati membri jridu jispettaw id-drittijiet tal liġi tal-ħarsin ta' qed il-ken u japplika għall-azil. Jidu nifaċilitaw dan il-sim tal-frontieri li ta' dawn il-persuni li qegħdin jaqsmu bona feda kifet u jekk aħna nadataw dan il-miżuri ħankunu qegħdin innaqsu l-pressjonijiet u ħankunu qegħdin ukoll insalvaw ħafna ħajjiet fil-Mediterran. Fis-spiritu ta' riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dan l-istrument ukoll irid jiffinanzja l-miżuri tal-Istati Membri biex jisviluppaw skema għal viżi umanitarji. Naħseb issa wasal il-waqt illi nidbedu minn dawn iċ-ċentri ta' mbark u ta' zbark u irridu issa naddu minn kliem għal fatti. U naħseb illi il-viza ta' umanitarji huma eżempju ta' dan. Issa fuq il-miżuri f'pajjiżi terzina hawnhekk qed nimxi bir-reqqa ħafna għandna qata mekkaniżmi li jistgħu jiġu applikati u tajjeb li ngħidu dan. U l miżuri li jiġu finanzjati minn dan l-istrument iridu jkunu limitati Eh, irrid ikun hemm ħafna salvagwardi. biex nifinanzjaw miżuri ta' emerġenzja l-aħħar mhux tanqas tixtieq ngħid illi supervizjoni fuq l-implementazzjoni ta' dan l-istrument huwa essenzjali biex inti jkollok monitorat demokratiku. Il-Parlament għandu jużem fil-proċeduri ta' tħejja ta' dawn il-programmi, strumenti tematiċi, permezz ta' atti delegati u barra minn hekk il kummissjoni għandha wkoll iddaħħal is-soċjetà ċivili jew inkella entitajiet lokali u reġjonali fit-tħejja ta' dawn il-programmi kollha grazzi tal-attenzjoni u ħerqana biex naħdem magħkom il-kol, shadows il-komitati, jiena l-essin miġab il minn għandu xi mistoqsija. Grazzi Tanja. L-ewwel shadow Carlos Coelho. Grazzi, nixtieq nibda minn grazzi Tanja Fajan Sena u bil-ħerqa biex nikkopera ma' konvenzjonali importanti. Il-PP ħakun għadin nisqu l-emendi taħħom biex jiflettu l-pozizjoni taħna imma l-ewwel qed nixtieq nitkellem fuq it-tħassib ewlieni għana f'dan rapport L-ewwel ma nħossux li dan ir-regolament għandu jagħti finanzjament għal xi ħaġa li s'issa ma jeżistix jew laqqas ma' ippjana li jeżisti. Tani naħseb taqbel miegħi. Għax inti neħejt kull referenza għal sistemi ta' informazzjoni ġodda. Inti tikkonsidra u sewwa tagħmel illi dan il-fond għandu jappoġġa l-implementazzjoni ta' sistemi eżistenti u dawk li huma ġodda imma ġew approvati minn meta il-fond jidħol fis-seħ. Allura l-istess standard għalfej, bl-istess mod għalfej ħajkonna dan il-fondi għal-viżi umanitarji. Aħna ma nistgħux nimponu għom legalment fuq l-istati membri. Aħna pala parlament, kważi qas nistgħu naqblu fuq rekomandazzjonijiet fuq dan l-istrument u jimbagħad xorta huwa imniżżel eh, illi għandna bżonn finanzjament għalih aħna ma naqblux. It-tieni net. Irridu approach holistiku. Meta nħarsu il problemi kollha bl-elementi kollha u allura għandna bżonn soluzzjonijiet globali. Iżda ma jfissirx illi strumenti ta' finanzjament għandhom jimni jitħaltu dak illi jaqa' taħt l-ambitu tal- fond ġdid tal-azil għandu jibqa' fil-fond tal-azil. U dak inċaqsam mal-frontieri għandu jibqa' hemm. Għax kan noqogħdu nċajpru parametri bejnietom mhijiex mhux tajjeb meta tkun tfassal politika u ma ħassux li huwa tajjeb u jew possibbli nagħmlu ħtaħ l-MFF. Grazzi tani għal-rapport tiegħek u l-ħerqan biex naħdem magħkom eh, miegħek fuq grazzi. Grazzi għal-ICR, Sir Vistinson. Grazzi ċer, jina nishtiq ringrazzja l-rapporter għax-xogħol tagħha. Imma aħna għandna linja differenti minn ħafna li qed rapporter Pala po ġenerali nista' ngħid li kwitjost inġenwu anke responsabbli li nitrivilizzaw u nimmunizzaw l-aspett ta' sikurta f'dan il-fond għabbażi ta' suppożizzjoni ħanku ta' rapport hawnhekk il-biċċa kbira ta' persuni li qegħdin jaqsmu l-frontieri esterni huma bona fide, eh, bona fede u li ma mumiex eh, ta' teddida għal sikurtà tal-Unjoni. Imma mdimiex ir-realtà minkejja li hemm ħafna li qed jgħidu li huwa l-każ Jiena xieq l-darba oħra nisħaq li nħoss li dan approċ huwa perikolus immens u mhux realistiku. Per eżempju meta r-rapporter f'emenda tlieta edha tiddissoċja il-kontroll tal-frontieri tagħna mal moviment l ta' persuni fiħdan l-Unjoni billi tneħħi l-kelma precondition. Forsi ir-rapporter għandha tispjega r-raġunament hawnhekk għaliex eh, bir-rabta ma' dak li qabel, sekurtà interna u moviment ħieles mingħajr restrizzjoni ovvjament jorbot fuq eh, frontieri esterni sikuri. Ħaġa oħra li ma stax nifhem emenda 23 fejn ir-rapporter neħi l-possibilità li l-istrument ikun jista' l-istrument għal kontroll ta' tamir ta' dwana jkun jista' jintuża għal affarijiet oħra pal bol kontrolli tal-frontieri u sikurtà din il-possibilità ħajraw eh, kooperazzjoni bejn l-aġenziji x'inhi l-problema li tagħmel il-fond iktar e-, effiċenti. Ma naqbilx ukoll mar-rapporter. Meta tgħid li dan ikun hemm appoġġ l-istati membri f'dawk li huma l-viża umanitarji ehm, finanzjarjament u għall-implementazzjoni wkoll kull tip ta' skema ta' viża umanitarja e kif ġi spiegat ma tajjeb fi shadow tal-IPP. Però non qed nidħol fiktar kontenut u ċar li l-approċċ għall grupp tiegħi ikun kontra da dak rapporter. Il-fond għandu jiprioritizza il-ġestjoni u l-protezzjoni tal-frontieri, mod partikolari il-prevenzjoni u detenzjoni tal-migrazzjoni legali u kriminalità transkonfinali li tini netu li napoġġaw il-politika ta' viza komuni biex nifaċilitaw vjaġġar leġittimu illi bħala dawn iż-żewġ u dawn iż-żewġ għandu jkunu l-għanijiet u l-għanijiet dan ir-rapport li ġifiri għandu jkun illi ma jkunx hemm dan ir-riskju ta' sikurtà illi qegħdin ħabtu wiċċna miegħu bħala Unjoni. Ukoll biex niksbu lan regolament insiba kruċjali li strument jista' jappoġġa azzjonijin brabta ma u flimkien ma pajti terzi dan l-istrument mandux biss jimira aspetti u l-għanin fuq il-monitoraċ, sejba u identifikazzjoni, prevenzjoni, tracking u interċazzjoni ta' dawn il-sim il transkonfinali imma jrid jappoġġa il-pjattaformi ta' żbark reġjonali kif resqu l-Kummissjon bal mill-Kunsill dan, dan il-konklużjonijiet tal-Ġunju 2018. Grazzi. Uh, Bodo Valero for the Greens. Tack så mycket. Nervor Valero. Grazie. tkaħad bil-headphones. Jien naqbel ma mal-Revoli Fajon, ikolli ngħid. Ħafna drabi nifuka wis fuq immigrazzjoni u sekurta kif qalet Tanja. U ma naqbilx illi inġenwu jew irresponsabli. naħseb illi il viza umanitarja xi ħaġa li tittiġi inkluża Aħna inna naħdmu għal viża umanitarja fil-Parlament. U huwa huwa progress li għadu għaddej. Ħanivvotat ħanivvotaw fuq fil-fatt. dan il-rapport jirrefletti ħafna, ma tajab ħafna, dak li aħna nħossu eh, bħala pers perspettiva tal-ħodur u għan nirraġiċu l-istess mod u l-istess direzzjoni li ħadet dak il rapporta tanja. Ma nasibx li għan nikzbu l-għan li niftu l-frontieri interni kollha għaliex tant hemm problemi oħrajn bl membri stess li fisser illi mhumiex resti li inneħħu dawn il-frontieri, ġviri mux etniti li għan nikzbu dan il-għan permessa dan il-rapport n-nifsu għax eh, tantem aspetti li jridu jiġu koperti u naħseb li l-istati membri ser jizommu frontieri interni għal żmien twil. Jiena niġi minn dan pajis bħal dan, fil-fatt jiena kontra li konna kontrolli tal-frontieri fil-Ponta Erosund. U għan ipruvaw li pero niftu kem jista' jkun bibien frontieri. Ma nistawx namlu dan bil-naqru l-frontieri, jien isidu ntuhom iċ-ċans li jiġu biex nabtu ma dak l-Arsur Vistensen fuq migrazzjoni legali. Jien naħseb li kona edna, kona qbilna li musta nużaw il-klim illegal migration, migrazzjoni illegali, għax ma teżistix migrazzjoni illegali. Meta tgħid illegali huwa reat iva, imur kontra regoli, jiġifieri inti irregolari, imma mhux illegali jew migrazzjoni illegali Jina sebti li konna minn aktar progress fid dibattitu bin dan. Grazzi tassew. Clearly we haven't yet. Le, jider li ma għamenniex dan il-progress. Tanja, tixti tisma minn għand il-Komissjoni? Komissjoni ġbok. Fil-qosor, grazzi ħafna ta' din l-opportunità. Naħseb li l-onorevoli Fajon għamlet biċċa xogħol tajba. Numru ta' punti illi naħseb li għanna nindirizza li xistaw ikunu problematiċi fil-futur, l-enfasi politika, Meta tqis il-flussi li qegħdin jiżdiedu anka fuq il-punti tal-frontiera meta tqabbel ma ta' meta tqabbel ma' situazzjoni ta' qabel, importanti li din il-proposta toħloq bilanċ tajjeb. Fuq numru ta' kustjonijiet tekniċi, il-rapport jgħat jiproponi l-implementazzjoni tkun permezz ta' eh, atti delegati li fej għandu xaqsam il-faċilità teknika. Il-rapport jgħid ukoll illi u kol zida fil-rata ta' finanzjament minn 75% għal 80% hemm strumenti oħrajn illi din jipproponu l-iktar eh, rata għolja ta' kofinanzjament, ġifri għawnek għaw ħafna eh, opportunitajiet ta' kofinanzjament ta' 90% ġifiri ħafna iktar orli minn fondi strutturali. Fil-pagamenti hawnhekk għaw limitu ta' 30% revizjoni ta' nofs il-mandat u naħseb li dan huwa limitu oli u li huwa importanti ukoll li tqis il-reviżjoni ta' nofs il-mandat hija ta' Eh, l-2024, eh, ġifiri mm, ibbażata fuq is-snin ta' implementazzjoni ta' qabila, ġifiri fejn għandhom xjaqsmu il-pagamenti u l-eżekuzzjoni, il-fond sa jispiċċa fl-2029, ġifiri fl axar mill-axħar eh, il-data li għanna revizjoni f'nofs il-mandat laqasi eżattament fin-nofs, iktarija marbuta mal-istadju bikri. L-eżekuzzjoni hija Eh, daqxejn eh, kmin, u għalek kuna bil-limitu ta' 30% din miex realistika għal eh, nifmu għalfejn qed issiru koll enfasi fuq il-politika komuni dwar il-viżi, però dan huwa qasam fejn l-implementazzjoni kienet daqsxejn diffiċli fl-aħħar snin. Dawn huma punti illi huma validi wkoll fi tliet eh, fondi dawn tliet strumenti. Xi ħaġa oħra din ovvjament hija opportunità fejn għandhom xaqsmu dawn il-blending opportunities mhijiex obbligazzjoni il- klim migrazzjoni illegali edin eh, jintużaw f'din il-proposta u edin nużaw din il-terminoloġija għalix dak li għanna fit-trattat. Il-kooperazzjoni mal-pajzi terzi għal-limitata għal 2%, simili ħafna nefqa li għanna bħalissa, pero huwa importanti ħafna illi aħna nżommu f'moħħna l-kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi terzi hija importanti ħafna anka għal dak li qiegħda tgħid is-Sinjura Fajon jiġifieri l-faċilitazzjoni tal-qsi fuq il-frontiera. Eh, din il-kooperazzjoni tittaħdem mod tajjeb, tkun hemm ġestjoni tajba. Jiġifieri dan it-tnejn fil-mija eh, hija ċifra daqsxejn eh, baxxa u l-Kummissjoni mhijiex kontra din it-tip ta' kooperazzjoni. Grazzi. Mela, biex niċċara fil-trattat eh, Iva hija msemmija, però il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija li dinja migrazzjoni irregolari eh, tkun illegali ġala darba tiġi stabilit b'mod uffiċjali inti illegali. U dan kien il-każ għal dawn l-aħħar 10 snin, ġifiri dik ċara. Dik ila l-pożizzjoni tal-point eh, of order, le, eh, xejn point of order, point of order, għawnek etnejt xejn il-pozizjoni tal-parlament, jgħet president illi din hija migrazzjoni irregolari, dak li aħna nirreferu għalija, u teknikament, jina mux etnejt lek, li di miex korretta, pero jekk joġbu kienet nitolbok għal premessa e, wara raġunament tijak xin il-bazi legali qabel tirrispondi isma il-min ikun qed jitkellem. Jiena qed ngħid li l-Kummissjoni qalet dak illi semmit li fit-trattati u jiena rrispondejt dak eh, li hija l-verità li hija msemmija fit-trattat, però l-pożizzjoni tal-Parlament għal xar snin ilha illi aħna ngħidu migrazzjoni regolari mhux eh, illegali dik il-pożizzjoni tagħna eh, ċar Sorry, just in my uh, slight uh, touch of anger there. Uh, I... Eh, skużawni għaliex rabja daqxejn hawnhekk kun sejt signora sinjura Fajon. Uh, Ma tantx fadal li xinżit, nixtieq ringrazzja darboħra l-President tal-li ikkjarifika din il-terminoloġija datata. Nirringrazzja wkoll koll shadow rapporters u l-kollegi kollha fil-Kummissjoni għal kummenti kollha tagħhom u sa nieħu nota tagħhom il-mira ewlenija tiegħi hija li aħna nsibu l-bilanċ adattat bejn is-sigurtà u anka l-faċilità ta' vjaġġar tajjeb u għalhekk eh, jiena il-mira tiegħi hija li nippruvaw nilħqu kompromess fil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna l-iskadenza għall-emendi hija l-11 ta' Diċembru issa punt 11 il l il Sur Baker jgħat hawnhekk flok is-Sinjura Holmajer. Is-Sur Becker sa l posta u sana dilu il-kelma għal ħames minuti. Grazzi ħafna presidenza kemm bil Jena ħana il prezentazzjoni ta' Senjur Holmajer, fortunatament ma setax tkun hawnhekk magħna illum l-ewwel u qabel kollox. Ir-rapporter tixtieq tirringrazzja l-Kummissjoni tal-dokument tagħhom illi huwa bażi tajba għal ħidma fil-futur. Il-prioritajiet tar-rapporter għal dan l-abbozz fil-ħolqien ta' dan il-font ta' sigurtà interna. Ir-rapport il joħloq obbligazzjoni ta' rapportaġġ ġodda minħa tal-Kummissjoni lejn il-Parlament, jiġifieri riżultati tal-investigazzjoni tal-Olaf fuq punti irregolari, anka fuq il-frodi eh, taħt l-ISF kif ukoll informazzjoni oħra li tittinata lill-Parlament. Għanna u koll rapporti annwali tal-istati membri kif ukoll tal-Konsil, irrid isir sommarju tagħhom minnaħa tal-Kummissjoni u irridu jsiru disponibbli mod komplet lil parlament dan sabiex ikun jista' jara l-livell ta' implementazzjoni ta' dan il-programm fl-istess ħin l-istati membri għandhom ukoll obbligu illi jkunu iktar flessibbli fuq l-użu tar-riżorsi. Għalhekk l-introduzzjoni ta' dawn l-ammonti minimi għal numru ta' eh, kwestjonijiet eh, ġew stabiliti per eżempju iżida fil-limitu tal spejs operazzjonali kif ukoll limiti fuq il-xiri ta' tamir u anka iż-żieda tal-infrastruttura fuq sigurtà. Jekk l-istati membri jistaw jistabilixxu il-prioritajiet u rekwiżiti tagħhom dan il-qasam mela il-rata ta' kofinanzjament sabiex ikun hemm ġlida kontra l-kriminalità fuq l-internet u anka proġetti oħrajn kontra strutturi kriminali li jaffetwaw 90% għandhom ikollhom miżuri addizzjonali f'dan il-qasam. Aparti minn hekk, Il-kondizjonalità trid tiġi stabilita wkoll skont anke l-artiklu 13 għal reviżjoni ta' nofs mandat sabiex jingħadda tieni tranċ tal-użu ta' 30 fil-mija fuq l-IMF u anka l-IBM u anke il-programmi nazzjonali skont il-kizba tal-miri fil-rapport ta' eżekuzzjoni ta' kull sena. Il-kooperazzjoni wkoll ma' l-Istati membri, anzi mal-pajzi terzi li hija importanti, u sakemm ukoll ma jkunx hemm limitazzjonijiet ta' proġetti nazzjonali. il labbot ta' dan ir-rapport jieħu nota wkoll illi il-miżuri tal-annes għandhom ukoll jiġu inklużi fil-parti operazzjonali ta' tessa biex jista' tkun tista' tingħadda għajnuna urġenti meta jkun hemm bżonn. U dan għandu jkun separat mill-approċċ tematiku. Fuq l-evalwazzjoni u l-importanza tagħha, numru ta' Eh, oqsma bħal indikaturi jridu jiġu inklużi wkoll fl-annessi. Umbagħad fuq il-proċedura hemm strutturi simili għal finanzjament mm, fil-qasam tal-ġustizzja. Ir-rapporter tixtieq illi ikun hemm eh, paragun ma' fondi marbutin mal-viza u mal-azil sabiex ikun hemm approċċ orizzontali anka fil-ftejm tal-Kummissjoni kif ukoll fl-evalwazzjonijiet u l-rapporti obbligatorji. Għandu jkun hemm ukoll l-armonizzazzjoni tal-kalendarji rapporter ħerqana sabiex ikollha diskussjonijiet ma' shadow reporters u anka biex tisma' l-kummenti tagħhom. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna Sur Becker anka tal-li ħadd ir-responsabilità li tippreżenta dan din il-preżentazzjoni. Issa Signora Kenge, fisem l-istendi. Grazie eh, Claude, ringrazio il collega. Grazzi, Claude. U nixtieq nitkellem fuq eh, il-proposta tal-Onorevoli Hormajer u nawgura li naħdmu b'kooperazzjoni mill-aħjar fuq dan is-suġġett bħal dik tas-sigurtà b'evoluzzjoni kontinwa li titlob azzjoni koordinata minn l-istati membri kollha li jagħmlu l-Unjoni Ewropea prinċipju importanti għal dan di ta' sigurtà għal grupp tiegħi. Im li tfisser ukoll permezz ta' miżuri u parti mill-elementi li ħan nippreżentaw fi il-grupp tiegħi mill-SND ħajkunu fil-fatt l-kwistjonijiet ta' miżuri diretti biex wieħed jivvaluta eh, dak li qed jiġri u l-aspett ta' radikalizzazzjoni u allura ninfurzaw il-politiki ta' prevenzjoni speċjalment min-naħa ta' suġġetti li jkunu vulnerabbli. Għandna l-flessibilità u biex nħallu marġini ta' azzjoni anka nħallu l-istati membri biex jaġixxu Pala grupp aħna nħossu li flessibilità neċessarjament għandha tkun maquda ma' trasparenza u ripartizzjoni ta', ta riżorsi u allura ti tkun konformi ma' objettivi stabiliti b'mod ċar. Ħaġoħra importanti għalina bħala grupp u għal-rispetta drittijiet tal-bniedem illi għandhom jiġu konsiderati bħala parti importanti ta' kull azzjoni. Dan xi jfisser? Ifisser illi meta niġu għas sosten finanzjarju eh, il-finanzi jiġu ma jiġux eh, diretti lejn min mhux lest illi eh, jikkopera bil-mod kif aħna nixtiequ. jina zgur li ħansibu punti importanti interessanti fil-ġimmat li ġejjin. Għal darbuħra grazzi li relatriċi u zgur li nista' jkollna rapport tajb ta' kollaborazzjoni fil-futur qarib. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna Cecil. Issa. Met nara l-ħadd iktar miex Anzi, Sur Franz, għal-partit tal-ħodur. Grazzi. Fonda mill-aspet fondamentali kollox miexi fid-direzzjoni tajba, pero fuq artiklu 3 li mhux qed nifhem hawnhekk. illi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq miżuri u mhux pjanijiet u għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija għalfejn wasalna f'dan il-pont għalfejn qed isir din il-bidla. U anka taħt l-istess artiklu 3 punt A hawnhekk qegħdin inħarsu lejn kooperazzjoni bejn il-Pulizija eh, fl-Istati Membri u anka prioritajiet tekniċi. Umbat għana l-programmi kontra il-razzizmu fost il-polizija. Ma nishtiqx illi dan eh, jintefa emmek u ma mal-komplament. Naħseb illi aħna rridu nirreferu mod ispliċitu għal forum differenti ta' razzizmu kif ukoll ta' ħidma illi issir ukoll fuq il-kuxjenza ta' l-eks nazi fl-Ewropa kif ukoll li l-pulizija jkollhom taħriġ adattat. Għaliex dan huwa importanti ħafna meta tqis iżvilupp li rajna fl-Ewropa riċentament. Apparti minn hekk għandna wkoll noħolqu priorità eh, għal ġlieda kontra il-kriminalità fuq l-internet u anka il-ħarsien tal-whistleblowers. Grazzi ħafna Sur Franz. Għaw xaħat jħor minna ħata shadows. Nista' ngħaddi forsi għal kummissjoni. La la, is-Sur Becker ma' xejn. Tajjeb, grazzi ħafna. L-iskadenza għall-emendi hija is sitta ta' Deċembru, ġifieri hija kemm xejn viċin. Grazzi ħafna għal darba Sur Becker. Talli daħal eh, flok is-Sinjur Holmajer. Għan għamlu posponiment tal-punt 12. U issa namlu sospensjoni ta' 10 minuti u nerġa'w inkomplu nkomplu fil-10. Ħanifqu għal 10 minuti ġifiri. Għaliex għanna posponiment tal-punt 12 eh, għarriġinit li ħna ma nistax nikontrollaw. The rapporteur has asked for the postponement.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 Okay. Dear colleagues, just mela kollegi biex naġġornakom. Rridu nibdew dan il-punt 13 qed nistennaw il-Mirjam Dalli li għal koordinatriċi ta' l-Envi. Għada kif spiċċat tivvota f'komitat ieħor, allura stennew ftit ieħor kif jaġobkom. Kif tispiċċa tkun hawn? Skużawni għal minn. voti importanti għaddejjin, jiġifieri skużawna l-daddew minn tkun hawn del Grazzi. Okay, colleagues. Uh, La kollegi, grazzi tal-paċenzja. Grazzi Miriam tal-diġrejt l-ura unek. Grazzi kollegi tal-paċenzja ta'kom, grati ħafna. Edin f-situazzjoni fejn għanna koordinaturi u kollegi li għandhom xiamlu f'kumitati ħafna jina grat ħafna li jedin tejnuna unek u paċenzjużi lejn kollega tagħna li l-rapporter fuq qed kem fuq il-Fond tal-Migrazzjoni u għazil Kjoġbok Mirjam. Grazzi ċer, skużawni ta' dan u grazzi, grazzi għal kollegi li eh, stennewni, etniħu nifsi, etniħu nifs tajt il-kellima imħana prezentazzjoni tiegħi xorta. Din isa bħal cyclical dancing, u? Qed jagħti President, kwistjoni li li tieħu sopravvent. Ħanejt biss il-President qed jgħid li di preżentazzjoni tal-abbozz tar-rapport għal proposta fuq il-font għal migrazzjoni u għazil li għaparti u koll mill-MMF. Orrajt nifsek, mela, bħala rapporter parlamentari biex nistabliċu l-azil, il-fond tal-migrazzjoni u azil jina nishtiq li aħna nikunu f-situazzjoni fej l-Unjoni Ewropea tagħti eżatt fuq dak li wediet. U ħan nibda bil-prinċipju ta' solidarieta u sim kif suppost fuq ta' responsabilta u mbagħad ħan fuq il-, il migrazzjoni ta' ta' migrazzjoni u anka fuq il-politika ta' ritorni. Mela, il-migrazzjoni irregolari mandomx ikunu xi stati membri fuq in-naħa ta' barra li jiffaċċjawha imma mandu jkun kulħadd li stati membri kollha għandhom jaqsmu ir-responsabilità hija sfida komuni għall-Unjoni Ewropea kollha kemm u ħammur pass il-qudiem ngħid li dinja sfida globali lan ta' dan il-fond huwa li jkun hemm budget li l-Kummissjoni qed tipproponi 10.4 biljun euro li li foka fuq immigrazzjoni u sfidi oħra marbuta miegħu. Rridu nkunu ċerti li daw il-fus jaslu jirrispettaw daw l-anijiet u l-mizuri biex niltaqaw biex jilqaw eh, l-isfidi mill-naħa tal-migrazzjoni. jina ġeja minn Malta u għallura għanna esperienza minnata u dimnet fuq fuq immigranti li jiġu b'dajjes imkissrin, etc. U bħala Maltija jiena nifhem u naf kemm importanti li aħna nuru solidarjetà ma' membri stati membri oħra meta niffaċċjaw sitwazzjonijiet bħal dawn. Ċentrali għal rapporti huwa l-introduzzjoni għal perċentwali minimi eh, anka il-programmi nazzjonali u l-faċilitajiet. U kull eh, kull eh, kull ħaġa li hemm fl-artiklu 3 għandha tkun allokata għalmenu 20% tal-fond. Aħna l kol konxi li stati membri preferu ċertu elementa ta' flessibilità meta niġu għall-allokazzjoni ta' fondi, imma jiena sinċerament nemmen il-flessibilità m'għandix tiġi għaspejjes tal-lanijiet differenti flessibilità għandha għanda ikkolla maħħa e, eh, distribuzzjoni ekwa anka trasparenza fuq spejjeż tal-Unjoni. Mhux hekk biss nipproponi l-introduzzjoni ta' capping ta' 5% għal pajjiżi terzi jiena nemmen bisħiħ li fondi tal-Unjoni għandhom jixprunaw e, sim kif supposto responsabbli mal istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea persuni li jidħlu fl-Ewropa għandhom bżonn e, jiġu mill-qwa kif suppost e, e, u anka bi proċeduri tajbin, speċjalment dak li għandhom ħtiġijiet speċjali, speċjalment tfal separati u tfal mhux akkumpanjati fost oħrajn. <clears throat> U allura bħala priorità għandu jkun hemm il-kwistjoni ta' il-familja li tiġi flimkien awtorit reġjonali u eh, lokali li jiġu li jaħdmu id-fit għandhom jiġu appoġġjati u allura qed nappoġġjaw l-involviment tagħhom. Bl-istess mod anka organizzazzjonijiet internazzjonali li japplikaw eh, stati membri li huma indaħlin fl-influss ta' migranti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 entitajiet li joffru eh, entitajiet li joffru eh, eh, vjaġġi li jkunu siguri. Sistema li taħdem tajja fit-totalità tagħha teħtieġ politika sostenibbli ta' ritorni li ssir b'mod uman u b'mod illi, tirnexxi allura daw il-persuni terzi li huma intitolati għal eh, għal eh, protezzjoni huwa importanti għalihom illi jkollhom din it-tip ta' sistema. U immaġinat li azzjonijiet u relazzjoni ta' ma' pajjiżi terzi jistgħu jsibu fondi taħt dan il-fond li qegħdin u għet niproponi li il-fond għandu jiġi kepjat ta' 5% tal-fondi u nemmen u koll jekk il-fond huwa biex nappoġġjaw azzjonijiet u relazzjoni għal pajjiżi terzi daw l-azzjonijiet għandhom ikunu kompatibbli bisħiħ mal-strumenti estern tal fondi tal-Unjoni Ewropea. Allura nixtieq nisħal il-Parlament Ewropew fir-rwol tiegħu ta' kolleġislatur u li wetta id-dofer tiegħu li jikkonsidra x'qed tagħmel kummissjoni e, għandu jkollu jirċievi informazzjoni totali fuq il-fond kif qed jitmexxa inħares il-qoddim biex nisma l-opinjonijiet ta' shadows għal dar rapport u nħares il-qoddim li naħdem maħħom b'kooperazzjoni tajba, grazzi. Much, Mrs. Dali, and so let's hear... Grazzi, signora Dali, issa nisimaw mi shadows għanibdew bl-ewel shadow rapporter. Grazzi, ċer, għax sullenna zijat fil-voti importanti fil-voti Komitat tal-impjegi jien għandi l-unur li nitkellem fismu fuq ir-rapport dalli. Is-Sur Lenners jixtieq jirringrazzja lir rapporter għax-xogħol li sar sissa, speċjalment għal mod inklusiv ħafna li bih ix-xogħol sar. B'mod ġenerali, it-test jinvolvi aspetti importanti u tajbin biex naħdmu iktar fuqhom. Is-Sulenez jaqbel ma' rapporter biex iddaħħal is-solidarjetà u sim ġus ta' responsabilità fost l-Istati membri bħala għan tal-fond bħalissa xi Stati membri jidru li mixin iktar l-len minn min dil-ħaġa minn dis solidarjetà meta nafu li s-solidarjetà hija sinsla eh, ta' kull politika dwar l-migrazzjoni, allura rridu nisħu fuqha din il-ħaġa u dal-oġġettiv speċifiku mhux hekk biss, imma sul Lenners kuntent il pożizzjoni tar-rapporter fuq il-programmi nazzjonali. Attenzjoni speċjali da tkun fuq ir-ritorni ta' migranti illegali peress li dinja kwistjoni importanti u allura u jaqbel mar Signor rapporter biex jizzom il-qsim ta' 40% kull imkien permezz għal bħala rabta ma' dawn ir-ritorni. B'mod ġenerali l-Kommissjoni prezentat proposta bilanċata u ġusta fuq id-distribuzzjoni ta' fondi u dal-bilanċ għandu jibqa' hemm. Meta nikkonsidraw l-sfidi futuri u essenzjali li natu dan il-qafas bi flessibilità kif suppost tkun. Allura sull-eners ma jħoss il-tnaqqis propost tal fontu huwa l-aħjar mod fil-qudiem u jħoss li is-sistema sħiħa għandha l e, e, lok għal dawn il-punti differenti. U Sulenes kontent ukoll bil plamendi ta' rapporter biex insibu fondi għal pajjiżi terzi. Imma peress li bħalissa nisploraw nisploraw possibiltajiet għal iktar kooperazzjoni fir-reġjun ma nix nillimitaw fondi għal pajjiżi viċini imma pajjiżi kollha jista' jkunu eliġibbli għal daw il-fondi meta dawn ikollhom impatt pożittiv biex nittakiljaw il-problem il il-kriżi tal-migrazzjoni ħares il qudiem għal kooperazzjoni ma' sinjura dalli u ma' xedow zoħra u membri oħra ta' dana il-komitat. Grazzi. Grazzi, Carlos u issa eh, Kristina Wimberg xi shadow eh, fl-ICR. <clears throat> grazzi ħafna ċe. U grazzi ta' dik l-informazzjoni issa fuq dan il-fond partikolari jidder li jem zieda kbira tista' tgħid u d-distribuzzjoni ta' dil-fond għandi ħafna opinjonijiet fuqhom. Din il-figura ta' 40% għal dawk li jirritornaw għandha tiżdiet għal perċentwal ola meta nżommu f'moħħna li ħafna nies irnexxielhom biex jidħlu illegalment eh, f'diversi pajjiżi, partikolarment f'pajjiżi l-Iżvezja, u għandna nagħtu iktar appoġġ il dawk li jirritornaw dinja xaġa nistgħu niddiskutu nistgħu naraw li hemm ħafna modi illegali kif wieħed jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea ah, hemm għat ta' direttivi, kwoti ta' migranti u refuġjati minn ġdaq seks gura dwar dan, insomma, nistgħu eh, nintegraw dawk in-nies li jidħlu fil-pajjiżi tagħna biex bekk kifett daw jistgħu jiġu integrati aħjar fis-soċjetà u ditejn daku li kelli xinaj. Grazzi. Ma naħsib li hemm xi ħadd li jrid jitkellem bħala shadows preżenti menu għaw xi ħadd li jixtieq il-kelma. Le? Mela. Cecil kjoġbok. Cecil. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja lil Mirjam għal prezentazzjoni ta' dan il-font li huwa importanti ħafna. Xtaqt nitkellem fuq xi punti li nħoss li huma ta' priorità. Il-perjodu li qegħdin nitkellmu fih huwa komplikat biżejjed u delikat u allura ħafna stati membri flok ma jżidu il-politika ta' integrazzjoni jew japplikaw fuq il-fondi li hemm a dispożizzjoni fil-politika ta' integrazzjoni għedin iktar jersu lura. Jien nasib dan il-font u permezz ta' dan il-font nistaw ukoll xilna li infemu li itnaqqis min-naħa tal-Istati Membri għal dan il-font għandu jiżdied fl-opinjoni tiegħi anka b'aċċess dirett minnaħa ta' entitajiet lokali, organizzazzjonijiet lokali li għatmu fuq l-integrazzjoni. ta' daw jekk jiddependu mill-font biss, minnaħa tal-Istati Uniti dan ħaj perikola u jeddet il-politika ta' integrazzjoni fil-territorju. Dan irid tiġi misħuq għax is-sitwazzjoni ta' ħafna Stati Membri dan il-mod fejn prattiċi tajba li ġas seħħu issa qed jiġu medda li jiġu imwaqfa jew imorru lura. U b'xi mod forsi qegħdin nikkontribwixxu biex noħolqu li jkun hemm persuni li jgħixu fl-inviżibilità jisparixxu jew ħanuħolqu punti iktar negattivi mill-li ġit. U jina nemmen il dan il-font nistgħu nagħmlu dal-operat. Punt ieħor huwa dwar il fuq il-politiki ta' ritorni. Jina ninsisti u ngħid li ritorn il-persuna tista' għandha tirritorna b'dinjità għatmanna neħħu l-politika tal-ritorn minn kawzi ta' umanitarja. Hemm persuni li jkunu ħarbu minn situazzjoni diffiċli ma jistax nitkellmu fuq ir-ritorn fuq politika unika. Hemm bżonn ta' programmi ta', ta riċevment ta' daw il-persuni fuq kull naħa kemm il-pajjiż minn fej tas-sors kif ukoll il-pajjiżi minn fej jaslu u jekk tippermetti li Mirjam ħafna drabi dis-sitwazzjoni tkun immexxija minn Ministeru tal-Intern għaliex ma jkunx hemm Ministeru apposta illi jaħdem espliċitament biex jiġġestixxi daw il-fondi u jwettaq strateġiji ta' e, distribuzzjoni, eccetera. Grazzi Cecil. Mirjam tixtieq tala kjoġbok l-iskadenza l-emendi hija s-sitta tax-xahar. Tajjeb? Grazzi li shadows u l-kollegi għal kommenti minn tagħhom. Nixtieq nagħti żewġ rimarki. L-ewwel dwar l-artiklu 17 fuq il-fond ta' migrazzjoni u għazil jitkellem fuq il-proposta imma fil-proposta tiegħi qed nitkellem fuq e, qed nirrifletti e, fuq il-pożizzjoni tal-Parlament u hawnhekk nixtieq e, nappella li shadows dwar dawn l-emendi. Tieni punt nixtieq nagħmel huwa dwar l-annessi. Hemm ħafna emendi li ħarġu fl-annessi biex nassiguraw li daw huma konformi mal-ispirtu tal-emendi li ħarġu għal-regolament u nikkonsidera l-annessi li jkunu l-qalba vera, il-qalb vera ta' dar regolament u dan wasluna għal fej irridu naslu. Nirringrazzjakom il-koll għal darbora. Grazzi Mirjam. Skadenza hija u għal 11 ta' Diċembru qed il-President fejn qed jitlob il-kelma. Il-Kummissjoni qed titlob il-kelma. Fil-qosor ħafna ħafna x'għandna l-voti, ja? Max ma rajtu liġ, ma rajtu nix. L-ewwel, ovvjament, nifhem u naraf il xogħol importanti li u enormi li sar wara dar-rapport, nixtieq nfakkarkom li solidarjetà ovvjament edha fil-proposta tal u huma qiegħda flanijiet kollha rridu kunu attenti u nifmu l-loġika eh, eh, fuq is-solidarjetà. Kif edna għatta okkażjonijiet u trasferimenti jkunu parti mill-faċilità u ħa nafsu fuqhom ħafna diex il għaliex dawħa bħala parti mill faċilità hemm l-attività li simi l-istati membri u rridu niftakru li aħna namlu ħafna għall-implementazzjoni korretta għall politiki anka l-migrazzjoni għall għal resettlement biex nejnu pajizi terzi biex jtejbu il-livelli ta' protezzjoni u kol dan huwa għan komuni għalina l-koll. Allura, għanna bżon iżet minn 5% u għan nispicċa b'din, President, kifet qabel imma l-beneficju għal sunadalli u koll iż ta' rata tista' tkun esaġerata għax darwa strument bl-iktar rati u bl-ola rati li għanda l-Komissjoni għandek 200%, 90% u 70% u l-axħar punt kif l-Onorevoli għal matul iż-żmien ħajinbidlu il-ħtiġijiet tagħna dawn huma differenti minn għana għandna għandna allura 20% minn aħal l-oħra mhijiex il-miżura l-iktar intelligenti. Grazzi ħafna lil kulħadd fuq ix-xogħol fuq dal-fajl. Allur issa għanduru eh, għal-voti u ħanibdew bil-rikas ta' informazzjoni eh, mis-settur pubbliku, ir-rapporter għadu kif wasal tixtitu l-kelma le, mela, naddu għal-voti. votazzjoni elettronika. Tistaw turu jekk ma tkomx l-electronic card. Għanna tnej, Xassajt li wahda illum hija waħda minn dak il-ġranet. Qed jgħid il-President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 votazzjoni maluqa. Amendment 41. Amenda 41. Votazzjoni miftuqa. <laughs> Votazzjoni maluqa. Anka dik għaddiet. Emenda 44. Votazzjoni miftuqa. <coughs> Votazzjoni maluqa. Anka dik għaddiet. Emenda 45 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda 46 votazzjoni miftuħa. Magħluqa għaddiet. Emenda 7 votazzjoni miftuħa. Magħluqa għaddiet emenda 50 anzi 50 51 8 53, 54, 56. Votazzjoni miftuħa, magħluqa, għaddew kollha. Emenda disa, votazzjoni miftuħa. Magħluqa emenda 55. Madwoqa mhix aċċettata. Emenda 10. Votazzjoni miftuħa. Madwoqa. Addiet Emenda 60 vot miftuħ. Maluq. Addiet Għamenda 65 vot miftuħ. Vot miftuħ. Votazzjoni għaddiet. Emenda 66 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddejt. 67 miftuħa. Maluqa. Għaddejt. Għamenda 11. Votazzjoni miftuħa. maluqa għaddit. Men Menda sebejn, miftuħa maluqa għaddit. Eh, sebejn, miftuħa maluqa għaddit. sebejn, miftuħa maluqa Għaddiet emenda 74. Miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 75 favur maluqa miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 76 miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Permessi 13, fatu tiri miftuħa ħafna maluqa. Għaddit, 14. Miftuħa. Maluqa. Għaddit, 15. Miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda numru 1. Miftuħa. Maluqa. Għaddit. 16. Ftuħa. Mluqa. Għaddit. Menda 19 miftuħa. mluqa Għaddit. Emenda 20, votazzjoni miftuħa. mluqa Għaddit. Emenda 20 fuq miftuħa. Maluqa. Għantit. Emenda 22 votazzjoni le. Emenda 2 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għantit emenda 23 votazzjoni miftuħa. Għaluqa? Għantit, 24 miftuħa. Għaluqa? Għantit, 25 votazzjoni miftuħa. Għaluqa? Maluqa. Għantit. da 26-27 huma l-istess votazzjoni miftuħa. Maluqa. Amenda 28 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Amenda 29 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Votazzjoni maddiċ. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Fuq 30. Maddiċ kol. Emenda 32 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma diċ. Emenda 34 identiċi votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 36 votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma tiġ. da ħamsa votazzjoni miftuħa. Madbuqa. Għaddit. Emenda 38 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit ukoll emenda 39 votazzjoni miftuħa. Madwa. Madwa. Għandit, emenda 40, votazzjoni miftuħa. Allora. Għattit. Il-tekst nivotaw fuq il-tekst kollu kamuna u votazzjoni nomina l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit b-34 favur, nej kontra, memx sanzjonijiet, prosat li reporter.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 Okay, colleagues, um, we're going to proceed with the agenda. Um, if you are leaving, please uh, do so quietly. Thank you. Um, we're going to point... Mela kollegi, naddu issa għal-put numru 16. Mit 16 sa 26 fuq il-kwittanza tal-budget. ma l implementazzjoni ġvi tal-budget ta' ġensi differenti. U l-bost opinjoniet nadu rapporter għal 11 il-opinjoni tal-libe fuq il-kwitanza tal-budget tal-2017 tal-Aġenzija tal-JHA u DPEDPS. Imbagħad nisimaw mill-shadows. Kieġobkom eh, kollegi tamlu xtorbi u ħalli il-rapporter Romeo Franz ikun jista' jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu grazzi tassew. Sur Franz, titama prezentazzjoni tiegħek. Grazzi. Passoltu jiena iffokajt fuq il-konklużjonijiet tal-qorti tal-awdituri. In ġenerali nista' nappoġġa il-kummenti pożittivi tagħhom. Però li si um, garrew illi l-aġenziji varji ma jimlewx il-vacancies, il-postijiet ta' xogħol tagħhom. Kif suppost kont ir-regoli, plus hemm il-problema fuq kwalità tal-verifiki li saru mill sej pereżempju fuq l-DPS kien hemm pagament wieħed biss fil-2017 ġi verifikat. Nixtieq nifoka fuq il- punti li nħoss li huma l-iktar importanti u ruħi għal dan il-Uffiċċju għall-Appoġġ għall-Ażil Ewropew huwa hija l-unika aġenzija fl-Unjoni fejn l-qorti tal-awdituri ma rrekomendax kwittanza għax m'hemmx opinjoni ċara fuq diġà fil-2016 il-budget ma nnatax eh, mill-Parlament Ewropew. U kif tafu din il-kwittanza mbagħad saret f'Ottubru sa' din is-sena, id-deficits li seħħew l amministrazzjoni u spejjeż ta' personal tal-impjegati fil-lumuma ta' akkwist huma kienu problematiċi. 10 punti ta' fil-mija tal-pagamenti ta' jasu? għallu li ma sarux kif suppost. Missa grazzi għat l ġdida ta' din l-Aġenzija fit fitriq it-tajba. Jiena nixtieq li issa nitlobkom jekk tħossbu xi idea tajba li nisenatu kwittanza lil lejazo. Barra minn hekk kien imżieda fil-budget u personnel u personal. E, sejrin tajjeb imma mhux inkredibilment tajjeb. Tieni sena in konsekuttiva kien hemm 70 fil-mija tal-finanzjamenti u pagamenti ta' flejjes ġew dubitati kien hemm problemi wkoll ta' pagamenti ta' kofinanzjament fl-Istati membri fuq il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali minkejja li aħna għedna bosta drabi li hemm problema il-supervisor tal-Aġenzija Drittijiet Fundamentali mandux il-rizorsi law ma nilaqas tal-bniedem ġifiri Frontex. Fis-spirtu sempliċement l-Aġenzija li tikkontrolla l-frontieri mingħajr ma tista' tagħmel ebda influenza fuq is-soċjetà ċivili. Flok li konna approċċ komprensiv tal-dawn il-kontroll, politika ta' kontroll. Naħseb illi il-nuqqas ta' kol bilanċ ta' bejn il-ġeneru huwa xi ħaġa li nistgħu wkoll ehm, nagħmlu ċertu mistoqsijiet fuqhom da xmin 16 huwa huma nisa. Ehm, u kol fiuliza approvazzjoni tal-mod ta' kif il-budget eh, twettaq u anki skadenzi imma 20% tal-proġetti tal-IT barru eh, għal tlet fornituri ta' servizzi biss. U dan ifisser li għandek dipendenza kbira fuqhom, pereżempju, għed minn dawn il-fornituri <coughs> eh, li jekk dana jaqbatu jara jew jitlaq ħajkollhom pat kbir. Dan u kol kien hemm mistoqsis fuq infrastruttura li kienu sensittivi dawn huma dawk li jridu jinżammew minn pajjiżi terzi u kumpaniji terzi li hija kwestjoni kbira ta' sikurtà u qed sena bil-ħerqa għal proposti tagħkom. Naħseb li flimkien inkunu nistgħu nipprovdu użu eh, setta proposti li li se jkunu ta' użu kbir. M'għandix lista ta' xagħta użin propjament ma. Skużani, ma jgħan fuq il-kommenti tagħkom fuq il-kwittanza l agenziji varji. Nibdew Roberta Mezza. Ingrazzi nix ingrazzja rapporter Issa Franz għal xogħol tiegħu fuq il-opinjoni għal 2017 dawn l-opinjonijiet huma bażi tajba ħafna għan negozjati tagħna fuq dawn il-files. Il-grupp tiegħi jaqbel mal-maġġoranza tal-punti li ġew inklużi f'dawn l-opinjonijiet illi jawru evalwazzjoni tajba tal-pożizzjonijiet tal-aġenziji fil-qasam tal-JHA Aħna rridu li notolbu iktar trasparenza u pubbliċità ħafna mill mill-postijiet ta' xogħol huma reklamati mill-Aġenzija xi ħaġa li aħna nappoġġaw bissi. Iżda għandna xi riservi fuq xi punti illi ġew inklużi fl-opinjonijiet differenti, pereżempju, fuq il baġit Ġenerali tal-Unjoni, ir rapporter jitlob lill istati membri biex jisemmu natura tal-ammonti partikolari fil-ISF u l-AMIF anki jekk il-prassi attwali hija linjata mal-rekwiziti ta' rapportaġġ għaż-żewġ fondi. Dawn huwa punt importanti li rridu ngħidu li kollegi tagħna li bħalissa qegħdin jinnegozjaw ir-regolament ġdid tal-istess fondi bejn il-2021 u l-2027. Iżda jiena m'iniex konvinta qatt li dan għandu jkun parti mill-opinjoni. Dak kwittanza li toħroġ minn dan il-komitat u dan minħabba il- il-Parlament kien wieħed minn kol-leġislaturi li negozja il-fondi. L-istess huwa jgħod għal opinjoni fil-Jura Just li jinkludi rekomendazzjoni miftuħa l qorti tal-awdituri biex l-Aġenzija tkun tista' tista' tikkonsidra id-definizzjoni tal-ruolijiet u responsabiltajiet tad-direttur u l-kolleġġ tal-Eurojust illi hija kwistjoni li tmur lil mill kontroll tal-Aġenzija. U wkoll meta niġu għal-Frontex il zbilanċ fil-ġeneru tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Aġenzija u r-riżultat ta' deċiżjonijiet li ħadu r risati membri u mhux aġenzija. Barra minn hekk u importanti li nisqu illi r-riżorsi li huma allokati għall-uffiċjali ta' drittijiet fundamentali żdiet ma' snin u għaċċari li għatridu naqtfu iżda importanti illi aħna wkoll nisqu il-mossa pożittiva meta tal-Aġenzija hekk kif imħeġġeġ mill-Kumitat tagħna u l-Parlament fil-opinjoni ta' kwintanza tagħna. Fuq l-Europol referenzi fuq il-unit ta' referenza interna mhumiex rilevanti għaliex ix-xogħol tisjid dan il-unit għandu jiġi misħuq u għandu jiġi mfaħħar ma sirx biex li għandna nindubitaw il-bażi legali għal opera tiegħu uh, fuq li juliza dak li għal rapporter fuq is-sotto kontratjar għal baranina għal proġett tal-għakim minħabba li m'għandhomx biżejjed nies jaħdmu għalihom. Barra minn hekk hemm referenza għal mandat tal-Aġenzija li m'għandix tkun parti minn ebda opinjoni ta' kwittanza. Hemm ukoll referenzi oħrajn li aħna ma narawx li huma relevanti għal dawn opinjoni ta' kwittanza, pereżempju il-paragrafi fuq ix-xogħol li qed isir fuq l-DPS fuq livell operattiv, il-mandat għal FRA jew inkella il-kurrikulu ta' SIPOL huma eżempji ċarri ta' dawn kollu aħna nkunu nistgħu nappoġġaw dan il-pożizzjonijiet sintendi biss jekk dawn jitres huma fil-files tagħhom xirqaw mhux dan il kontestu biex nagħlaq nixtieq eh, nisma' il-rapport tal-awdituri eh, fid-dettall u biex bekk nkunu nifleħsew u nbagħad nagħmel nieħu deċiżjoni aħjar meta nqabbel ma' deċiżjonijiet li huma prevalenti fil-deċiżjoni ta' GHA. U nista' neħna nista' bil-ħarqa biex naħdem rapport fis-snin fil-ġimgħat li ġejjin grazzi tassew. Roberta Fisem PP Issa, Katrina ċiniċi la sendi. Iva, jina nishtiq nirringrazzja l-kollega Romeo Franz għaxxol li sar fuq l-opinjoni tal-kwitanza tal-2017 għall-Aġenzin Ġenerali u tugrassi ta' xol li sar li bħajħet uħar nistaw naqblu mija. Jena nishtiq nifas fuq xie aġenzija ta' settur ta' ġustizja u affarijiet interni li eh, dawna kellhom ħabtu wiċċhom ma' sfidi eh, l-iktar komplessi eh, li għanna ġifiri sikurtà tal-migrazzjoni kif ukoll il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali li jridu jiġu integrati u jkunu koordinati. Ija, aħna f'dan is-sens irridu nagħmlu riflessjoni fuq li dak li qalet il-kollega u riflessjoni f'dan l-aġenzija jiena nħossi li irridu nafsu fuq l-Aġenzija Eurojust li tirrappreżenta eh, attur partikolarment importanti fil-qasam ta' sikurtà, libertà u ġustizzja eh, li anki fid-dawl tal-attività li kien hemm fuq ir-reati finanzjarji ta' natura transkonfinali. Dan ir-rigward li governance tal-Eurojust kien ukoll soġġett għal razzjonalizzazzjoni u aġġornament ma' regolamenti l-ġdid u għalhekk inħoss li eh, din hija ċaġa sinifikanti li l-qorti tal-awdituri u eh, fl-opinjoni hemm ukoll titjib li rekordjat fil ehm, l-amministrazzjoni tal-Aġenzija u fi kontabilità tagħhom f'dak li għandu xaqsam li u Liza eh, nirrevoli mezzola u kol semmitu li għanġi agenzija li ħakun għed tħabat uċama sfidi pal-mumma l-interkassjoni operattiva bejn databases ġodda u iktar komplessi imma eh, li huma dispensabli. U għal-daqstant, jekk huwa u jina naqbel mal-konfuzjoni tal-awzi tal-awdituri u tal-rapporter fil-fat li jem wis outsourcing minnaħat tal-agenzija l għal-proġetti tal-proġetti tal-iżvilupp tal-IT għaliex dan huwa eh, inti kollok eh, data sensitiva ħafna titevita, però naqbel ma' Revel Mezzola fil-verità dawa minħabba li eh, ja m'għandhomx biżejjed nies jaħdmu l-jum. Nixq ukoll hawnhekk nieqaf biex nitkellem ftit fuq l-ejaż u minnu kien hemm ċertu problemi punti ta' problemi fil-ġestjoni u eh, fil-dak li huwa l-accounting ukoll eh, dar eh, rawħu u osservaw il-orza l-awdituri iżda meta nisu kemm importanti l-aġenzija li għażu naħseb illi aħna rridu nikkonsidraw żewġ affarijiet illi aħna rridu nirriflettu anki brafta ma' deċiżjoni għandhom jittieħdu jiġifieri fat illi l-aġenzija qiegħda fi triq tajba biex n nirreġixxu għal dan il-problemi u nelaminawhom Eh, u fil-fat il-ħatra tal-Managing eh, Director il-ġdijt u wirja tal-rida taħħom li bidlu dawn il-problemi kif ukoll il-fat li huma jkunu issa jaqbidlu l-sitwazzjoni biex ikun hemm intervenzjoni tista' issir minn barra wkoll kemm ukoll ikun hemm titjib fil-kontroll interni u mill-qorti tal-awdituri jekk trid tivverifika ġifieri naħseb qegħdin mit-triq tajba biex jirranġaw il-problemi li kellhom u dan irid jitqies fl-evalwazzjoni fuq il-kwittanza. Minna ħatijaj nejtina disponibli bisih biex nikopera ma' rapporter u shadows oħrajn biex eh, nalqu dan il-xol tagħna fuq dan il-fajl tant importanti. Skusa Skużani, ħabba li maħnuqa. Thank you very much, Katerina. I think that's it for... Grazzi ħafna, Katerina. Naħseb dak kollox, għax-shadows. Għawn xaħat li jishti eh, intervjeni le. Jiena kont fil-laqa ta' l-Aġenziji Vilnius u kienet laqa fej kien hemm attività minn dawn l-aġenziji ta' li jaqgħu taħt il-GHA eh, u kienet interessanti ħafna din il-laqa għaliex torbot mal-linja ġenerali tas Sur Franz u anka eh, dak li qalet is-Sinjura Mezzola aħna napprezzaw l-appoġġ ta' dawn il-membri attivi hawnhekk fil-Kumitat Libe. On Eurojust, I think it's the case. Fuq il-Eurojust naħseb illi għandhom dan il-budget sproporzjonat per realtà hija li dawn għandhom ruolu ukoll ta' prosekuzzjoni ġala darba l-Europol għandhom eh, din il-loġika allura illi huwa raġonevoli li jkun hemm baġit bħal dan. <coughs> You, Katerina, that, that discussion. Naħseb illi id-diskussjoni saret eh, fid-dettal f'din il laqalina semmejt l-EASO, r-riforma tal-EASO Eh, minn kell investigazzjonijiet li ġejjin minnaħa tal-Olaf, eh, Sur Franz kol kellu din il-laqa u għalek sa jżomna aġġornati dwar dan. Naħseb illi eh, dan huwa l-każ reformi għaddejjin u ma tajbin f'aġenzija illi tant Eh, għanda bżonna u anka il-Sinjora Mezzola l-kollegi tagħha wkoll qegħdin jagħmlu monitoraġġ ta' din is-sitwazzjoni. Pam qalet is-Sinjora Kiniċi rridu noqogħdu attenti. U koll kwistjoni ta' kwittanza oħrajn li semmew fil-laqa u sanaddi nota ta' dan lil Sur Franz jekk forsi eh, nota bħal din tista' tgħinu fil-ħidma tiegħu u naf il-membri illi jaħdmu eh, fuq dawn l-aġenziji, eh, din hija xi ħaġa li japprezzaw l-aġenziji wkoll u m'hemmx komitat ieħor illi jieħu ħsieb daqshekk aġenziji daqs dan il-komitat. Is-Sur Franz jixtieq jikkonkludi jew le. Iva, grazzi lil kollegi ta' dawn l-offerti kollha jiena sa naħtafkom fil-kelma u eh, ħerqan biex inkomplu naħdem dwar dan. Grazzi ħafna l-iskadenza l-emendi hija 6 ta' Deċembru. Grazzi, issa nistgħu nimxu għal punt 27 illi hija preżentazzjoni tal-abbozz ta' rapport dwar il-ħolqien tal-IPA 3. Il-rapporter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 Skużani, iva, iva, isna qed naġlu ftit issa. Wasalna f'dan il-punt ma xejn malajr. Skużani. Inti lesta eh, jekk hemm bżonn tieħu ftit ħin ma jimpultax. Mela, ħani ċekkja fejn huma noti. the presentation of the draft. Għal oħra nirrepeti, prezentazzjoni hija dwar dan l-istrument tal-IPA 3. Jiena sa nitkellem bl-Iżvediż, allura ilbsu l-headphones. When you, whenever you're ready. Eh, nu talar vi om det här inrättandet av instrumentet för stöd inför ansvar. Awnek għedin nitkellmu dwar il-ħolqin tal-istrument IPA klita. numru ta' pajizi l-Albanija, l-Bosnia-Herzegovina, l-Izlanda, fost pajizi oħra fuq din il-lista. Anka il-fajrom. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq assistenza U l-IPA tlieta wkoll għandu jaqa' taħt l-istrateġija tal-Balkani tal-Punent wanka marbut ma' Turkija. Iġifiri, għandu jkun hemm ftehim bejn dan u strumenti oħrajn. Iġifiri, li eh, nħejju lil pajjiżi għadħul tagħhom fl-Unjoni Ewropea kif ukoll illi jimxi mal-politika tal-Unjoni Ewropea fuq oħrajn, pereżempju il-politika dwar il-klima, il-migrazzjoni u anka Ewropa iktar sigura. Jekk tħares lejn il-proposta nifisa' il-punt ta' tluq tiegħi kien illi nippruvaw nevitaw il-duplikazzjoni dan ix-xogħol doppju eh, sorsi ta' finanzjarjament oħrajn. Per eżempju, fuq migrazzjoni sigurtà, san fittex daqsxejn in-nota, Fuq dan il-punt hemm numru ta' duplikazzjoni mm, fil-fondi, aħna qegħdin nistennew li dan il-flus hija temmek sabiex anka jgħin fuq migrazzjoni u ġestjoni tal-frontieri, però fl-istess qasam għandna ukoll il-font dedikat, il-font integrat dwar il-frontieri kif ukoll l-ISM, anzi l-ISF. U eh, dan il-font il għandu jappoġġa l-kohezjoni soċjali f'dawn il-pajjiżi għandu jifoka aktar allura fuq dan fuq din il-kohezjoni milli fuq il-ġestjoni tal-frontieri u l-migrazzjoni. Għalhekk il-proposta tiegħi hija illi aħna neħu dan l-aspett u illi minflok nifukaw fuq il-tisħiħ ta' prinċipji tal-istat ta' dritt, id-demokrazija, il-libertajiet fundamentali, l-efficienza fl-amministrazzjoni, anka in li resqu leġizzazzjoni iktar viċin eh, dik tal-Unjoni Ewropea, tisħiħ ukoll tal-ħarsin soċjali u anka l-integrazzjoni soċjali fost oħrajn. Il-tisħiħ ukoll tal-kooperazzjoni. Naħseb li dan tal-aħħar anzi daw il-punti kollha li semmejt għandhom ikunu il-priorità ta' dan l-istrument. Għalhekk jiena qed nresaq numru ta' emendi għal dan l-abbozz, naħseb li qegħdin nifukaw iżejiet fuq migrazzjoni fuq il-kontroll tal-frontieri u għalhekk jiena eh, xtaqt illi nifoka aktar fuq il kustjoni l-oħra li għadni kemm elenkajt. Naħseb li għanna ninkludu u koll gruppi vulnerabli oħrajn, bħal per eżempju il roma għaliex Aħna rridu nsaħħu s-soċjetà, aħna rridu nappoġġaw is-soċjetà f'dawn il-pajjiżi u naħseb li dan għanna narawh mill-perspettiva soċjali u mhux mill-kwistjoni ta' kontroll tal-frontieri għanna nikkontribwixxu għal tkabbir eh, f'dawn il-pajjiżi favur ukoll kożjoni soċjali. L-assistenza hija infasla sabiex aħna nifukaw fuq il-valuri li aħna nirrispettaw fl-Ewropa u għalhekk għandna nifukaw fuq l-integrazzjoni u koll. L-aħħar punt u koll li jiena xtaqt eh, nifoka fuq huwa li aħna ninvestu fiż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u li anka għandu jkun hemm eh, tarif komuni, anzi rikonoxximent komuni tal- ta' din l-edukazzjoni kif ukoll tat taħriġ għaliex dan jista' jgħin ħafna fil-futur. Grazzi ħafna lir-rapporter. Għandna kont kontribut minn ħata s-Sinjura Ħaznova. Grazzi ħafna President, jena nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Valero jena naqbel ma dak illi għada kif qalet. Naħseb illi huwa importanti ħafna illi dan l-istrument l-IPA tlieta ikun instrument indipendenti u ġdid fl-MFF il-ġdid illi jiġi implementat mis-sena 2021. Eh, dan l-istrument jgħin mod tangibli dawn il-pajjiżi li aħna qegħdin insemmu fil-proċess tagħhom li naqdu mal-Unjoni Ewropea. L-idea hija illi dawn il-pajjiżi jiżviluppaw niżviluppaw b'mod progressiv hemm bżonn li anka tinħoloq ċerta esperjenza u ħiliet u anka kożjoni soċjali. U importanti ħafna li aħna nagħtu spinta l qudiem il-kooperazzjoni soċjali, il-programmi anka transkonfinali, kif ukoll programmi oħrajn. Dawn il-programmi kollha fil-bażi tagħhom huma parti mill-relazzjoni tajba tagħna mal-viċinat tagħna. Dawn huma importanti speċjalment fejn jidħlu il-dialogu tagħna ma' Turkija kif ukoll il-Balkani tal-Punent. Dawn l-aspetti kollha huma importanti ħafna u għalek jiena ħerqana u koll għal-ħidma tagħna fil-futur ringrazzja r rapporter għall-isforz li għamlet. Thank you. Um... Grazzi. Jekk memx interventi oħrajn forsi tixtieq tikkonkludi rapporter. is Naċ. Grazzi, fisem is-sur Xogor jiena xtaqt naddi din il-prezentazzjoni għal sfortunatament ma setax ikun magħna hawnhekk illum. Il-pożizzjoni tal-PPE hija illi dan il-proċess ta' qabel idħul huwa eh, proċess importanti għad-demokrazija u anka riformi f'dawn il-pajjiżi minħabba dawn l-inċentivi kif ukoll il-kontroll effettiv tal-Unjoni Ewropea fuq il-dħul fi zona Schengen. L-Unjoni Ewropea kienet iktar effettiva illi tikkontrolla il-valuri eh, f'din il-fazi milli meta l-pajjiżi jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Il-mira hija illi jkun hemm eh, bidliet illi ma' li jibqaw hemmhekk ġala darba dawn pajzi jidħlu fl-Unjoni Ewropea, però dan mhux eżerċizzju faċli. Għalhekk dal-istrument irid ikun effiċenti u anka li jindirizza l-sfidi eżistenti u anka dawk ġodda. Għalhekk isur sogor jgħat eh, jappoġġa il-prioritajiet tal-rapporter, l-indipendenza u kol tal-ġudikatura u anka promozzjoni ta' trasparenza l-ġilita kontra korruzzjoni u il-kriminalità organizzata sabiex ikun hemm anka rabtiet mal-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea, sur sogor jixti u kol li jkun hemm tisħiħ tal-kondizjonalità tal-istrument billi jkun hemm opportunità l kummissjoni tagħmel sospensjoni ta' din l-assistenza fejn jkun eh, hemm każijiet ta' ksur ta' prinċipji ta' demokrazija tal-istat tad dritt, rispett tal eh, dritti tal-bniedem u libertajiet fundamentali, kif ukoll impenji li jkunu ittieħdu fid-dawl ta' ftehmiet li jkun hemm mal unjoni Ewropea. Meta tqis l reċenti riċenti wkoll tal-Balkani tal-Punent nixtiequ wkoll illi aħna nisħu fuq miżuri li appoġġaw il-dialogu politiku rispett ukoll tal-minoranzi u anka integrazzjoni reġjonali u ekonomika tajba. Aħna ma nixtiqux li minnaw il-proposti fuq il-kontroll tal-migrazzjoni minħabba li dawn huma koperti minn fondi oħrajn. Għalfejn, għaliex dawn eh, il-fondi iva jistaw ikopru dawn l-oqsma simili, pero dawn għandhom il-mira ewlenija għal l-istati membri u mux għal pajizi l-oħra. U għalek aħna nishtuq li konna Eh, dawn is-salvagwardji biex nevitaw duplikazzjonijiet ta' spejjeż darbtejn. U għalhekk anka s-sur Sogor huwa eh, ħerqan biex jikopra anka fuq dan il-fajl. Grazzi ħafna sur eh, tal-li għaddejt il-preżentazzjoni tas-sur Sogor. Dak kollox il-Kummissjoni. Signora sinjora Juroka. Jekk huwa possibbli biss, Sur President, jiena xtaqt insemmi punt. Jiena kont fl oħra fuq il-Balkani tal-Punent u hemm anka dibattitu eh, fuq eh, dan il-punt, fuq il-mod ta' kif jintużaw dawn il-fondi u anka fondi oħrajn. Anka fuq il-ġilda kontra il-faqar. E, Xikultant kultant e, dawn il-fondi ma jintużawx għal dawn ir-raġunijiet, mhux għax ma jittieħdux il-fondi, mhux ma jafux kif jużawhom. Um, assisting them in a much more um, um, L-assistenza forsi tista' ssir b'mod iktar eh, konkret u iktar eh, dirett. U għaliex jekk dawn il-fondi ma jintużawx, il-problema hemmhekk tibqa' xi kultant anke l-istati membri tagħna ma jkunux ġafu kif jimxu l-affarijiet. Però għandu jkun hemm dan id-dialogu anke pjattaforma fuq prassi tajba għalli bxie mod anke nipproponu eh, bħal eh, pakketti ta' soluzzjonijiet. Jina qed nitkellem dwar dan eh, għaliex per eżempju fuq il-faqar u l-drittijiet fundamentali nistop niproponi pakketti bħal dawn hemm tappi konkreti li jridu jintleħqu u dawn għandhom ikunu proposti bħala eh, affarijiet konkreti, bħala passi konkreti. U grazzi ħafna u koll eh, għal-kontributi li smajna. Mela, il-senjura. Bodi fossi sta. Ti konkludi. Il-Kommissjoni, grazzi ħafna. Il-Kommissjoni tilqa l-opinjoni ta' Signora Valero b'mod partikolari illi eh, il-punt li dan eh, li huwa investiment fuq ta' żmien twil. Aħna ħadna nota illi tifukaw tiffukaw ukoll fuq l kuzjoni soċjali, l-ħarsin soċjali, l-opportunitajiet anke l komunitajiet marginalizzati. Aħna eh, nifmu iva li dawn huma qosma ta' priorità wkoll għall-Kummissjoni. U fil-proposta ta' regolament tistgħu taraw ukoll li dawn eh, l-oqsma huma elenkati fil-prioritajiet tekniċi ġifri fl-annessi għanna il dawn il-prioritajiet eh, tematiċi L-istat ta' dritt, per eżempju, issibu wkoll dawn il-punti tal-ugwaljanza u l-ħarsin internazzjonali u anka taħt punt D taħt l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tistaw taraw ukoll prinċipji tematiċi illi mixjin lejn din il-priorità tagħkom ġifri l-inklużjoni soċjali. Qed nieħdu nota ukoll Eh, li jiva bżon li ma jkunx hemm duplikazzjoni ta' finanzjar. U għalek aħna naqblu illi l-Komissjoni fit-ħejja tagħha tal-MFF abbozzat nota dwar kif tagħmel armonizzazzjoni u anka Eh, aspetti komplementari bejn l-istrumenti kollha li indirizzaw il-migrazzjoni. Din hija nota li anka inaddiet ukoll il-kumitati u anka lill-Kunsill u jekk tridu aħna nistgħu naqsmu magħkom ukoll. Grazzi ħafna u ħerqan sabiex inkompli naħdem fuq dan id-dossier eh, flimkien magħkom. Grazzi Kommissjoni. Konkludu billi nagħti l-kelma lura lir-rapporter. Grazzi ħafna lil dawk kollha li eh, diġà tkellmu u nixtieq U jiena ħirqana wkoll għall emendi naħseb li sa jkun hemm taqxejn emendi u anka interessanti li nisma l-kummenti li saru. Il-iskadenza l-emendi hija tlieta ta' Diċembru fil-5 ta' nofsinhar u mbagħad sa jkollna konsiderazzjoni tal-emendi ovvjament Pero il-vot fil-komitat sa jittijħet fil-10 ta' jannar. Dak li għanna fuq il-kalendarju sa' jissa, grazzi. Thank you very much, colleagues. We can uh, proceed to point 28. Grazzi ħafna sa' il-punt il li jmiss meta jasal il-rapporter. Are waiting for Mr. Niedermüller on point 28, which is the European Union Agency. Dwar l-Aġenzija Ewropea tal-Azil. Normal punt. Illi jmiss. Punt 28. Eh, skużawna, jkonna neħdu pawza oħra. Għana naħdu pawza ta' xar minuti. Sa' jasal is-sur Nieder Muller. Skużawni għaliex dal-oddu daqxie għaliex hemm ħafna votazzjonijiet f'kumitati oħrajn. U s-sur Nider Muller għadu ma wasalx. Also, we, we, we're, we're running uh, ahead of schedule also. Għadna daqxej kmini u kol ma l skeda li kanna l-dalodu. Ġifiri, għaxa minuti uħra nkomplu punt 28. <coughs> Dear colleagues, thank you for your patience. Kollegi, grazzi tal paċenzja. Mela nistaw nibdew bil-punt 28 li huwa dwar fuq anzi fuq l-Aġenzija Ewropea tal-Azil. Issa ngħaddi l-kelma li sur Nider Muller illi sa eh, jippreżenta l-appozz tiegħu fuq dan il-badda ta' ġurnat eh, dwar dan il-fajl li eh, dan mhuwiex rapport taħt ċirkostanzi normali, però kellhom jiġu eh, preparati b'mod differenti il- eh, proċeduri għaliex kienem emenda, proposta tal-Komissjoni emendata prezentata lil kolleġislaturi taħt l-istess numru ta' proċedura avolja il-Komitat kien diġa adott tal-mandat fl-2016 u apparti minn hekk hemm anke negozjati interistituzzjonali illi anka leħqu l-level ta' ftejn provizjonali fl-2017. Il-rapporter fissem il-tim ta' negozjati tal-Parlament Ewropew diġa bat eh, it-tri ta' kawzjoni l-Komissarju kif ukoll l-Ambasċatura tal-Awstrija illi il-Parlament se jżom il-pożizzjoni tiegħu ma' dan il ftejn provizjonali u jappella wkoll għall-adozzjoni eh, ta' dan il-mandat Eh, laqa mal-Kummissarju u rappresentanti sa' Presidenza tal-Kunsill eh, seħħet dalodu fuq il-proċeduri futuri u rapporter għandu u koll jinformana dwar dan. Issa sanaddi il-kelma li l-istess rapporter, issu Nider Muller. Uh, as you already mentioned... Tiċċer kif diġa semma, hemm storja twila għal dal-fajl u kif diġa semmejt int. Aħna wasalna għalftejn mal-Presidenza Maltija ftejn politiku għal fuq it-test f'Ġunju tas-sena 2017. U f'Settembru 2018 il-Kummissjoni Ewropea ħarġet bil-proposta ġdida ta' l-istess proċedura. Mem lebda preċedent mem lebda president tal-Parlament Ewropea għal raġuni tajba li diġit Eh, ġiet sottomessa fuq l-istess punt wara li kiġi adottat eh, skont il-mandatu biex il-Parlament Ewropew jirreaġixi formalment għal proposta tal-Komissjoni irridu jaddu proċeduri sinifikanti minnaħat tal-Parlament. Skont ir-regolintfeni tagħna kif diġa għedna, ftehim temporanju E, intlaħaq mal-kolleġislaturi f'Ġunju ta' sena l-oħra. It-test wasal fuq livell tekniku li wassal għal test konsolidat li fih il-premessi u allura test approvat ilu, l est l-adozzjoni għal madwar sena. il komissjoni issa ħateġa tiftaħ dan il-ftajim bil-proposta tagħha. Jina nemmen li il-mandat ma jġibx il-kolleġislaturi iktar qrib għal l-adozzjoni taħt il-terminu parlamentari ta' bħalissa. Għalek dan jiddependi fuq il-progress ta' fajl zoħra barra minn dan il-pakket ta' sistema tal-azil biex dan ikun operazzjonali kemm jista' jkun malajr il-ftehim provizorju taħt il-preżenza Maltija huwa l-uniku bażi solidu. Mhux hekk biss, imma xogħol tekniku għandu jissokta urġentement biex il dak it-test li jem bej f'parentesi kwadri tul is-sena l-oħra u biex naslu forsi għall-adozzjoni finali. li qed jiġru għal elementi proposti jmorru lil in u jibdlu s-sustanza u l-ispirtu ta' dawk id-dispożizzjonijiet b'mod sinifikattiv u dak li huwa importanti ħafna huwa li fil-diskors tal-Kummissjoni, fil-klim stess tal-Kummissjoni, il-proposta mhix kompleta u jien naqbel ġifieri u l-Kommissjoni diġà qed immaġna li hemm partijiet oħra tal-ftehim biex jinfetħu eh, partikolarment u etnik kwota f'dak li għandu xaqsa ma' ċerti punti u li inkludu koll dispożizzjoni ta' data u strumenti oħra. F'dan id-daw li nemmen li hemm ir-riskju li jinfetaħ it-test kollu kemm hu jwassal għal rinegozjar ta' test kollu kemmu tal-ftehim. Ir-raġunijiet li diġà semmejt wasluni għal konklużjoni li dan allura l komissjoni dat tatina e, ċaqli għasħiħ etmur l-ura minn dak li konna ftemna fuq e, u din il-bidla politika da' sekk maġġuri tista' tfixkel e, dan il-ftejim. Din hija għażla politika li saret miżeġ leġislaturi bħala parti minn kompromess politiku. Jiena mistaġeb il-Kummissjoni qed terġa' ġib kollu fuq il-mejda bħala konklużjoni jiena nirrepeti il-pożizzjoni li l-uniku bażi solida għal futur tal-Aġenzija Ewropea għall-Azil hija eh, iwa l-uniku wieħed li hemm li huwa l-ftehim temporanju li għamilna taħt il-Presidenza Maltija u li minnu fiħ għanna niddiskutu biss dak il-parti ta' test li jeda f'parentesi kwadri. Aħna kellna laqa dal-ħodu laqa asira informali mal-Kommissarju Vabolus u iprovajna nsibu xi sa' soluzzjoni u passi il-passi futur il-qoddim. Grazzi ħafna. Grazzi tax-xogħol tiegħek fuq dan u tal-li il komitat dan il-mod xi opinjoni toħra fuq dan. Minn PPE, minn Carlos Kjoġbu, grazzi ċer. Meta diskutejna il-proposta ta' Komissjoni Ottubru li għaddajna kontet li safejna fien għanna ftejin fuq il-mejda. Safejna fien dak il-ewwel fajl dwar l-azil li għandu ftejim provizorju armajn sentejn ilu ma nafux għaliex il-Komissjoni Ewropea għażlet din il-proċedura u għadna ma nafux il-Kunsil verament ċirit. Imma jien żgur x'hemm bżonn isir. Għandna bżonn napprovaw l-Aġenzija Ewropea ġdida dwar l-azil u dan għandna namluħ kemm jista' jkun malajr. Irridu naslu għal dak il-għan. It-triq mażula mir-rapporter Peter u hija it-triq tajba u nappoġġjawh bisħieħ. Nieħdu l-emendi ġodda tal-Kommissjoni u naqblu mal-ftajin provizorju li għanna li kif Peter għallu għal-uniku sol bazi solida. Nistaw il-rapport jista' jisserraħ fuqna fuq il-veloċità, iġifieri nisħu fuq il-Kummissjoni u fuq il-Kunsill biex ikunu impenjati daqs il-Parlament Ewropew biex japprovaw di l-Aġenzija Ewropea tal-Azil kemm jista' jkun malaj. Grazzi. Mela grazzi fuq il-punti urġenti tar-rapporter u l-appoġġ tagħhom Carlos Sofi Kjoġbok. Mija fil-mija naqbel ma dan u nixtieq inżid kemm jiena mdejqa l-ewwel ħaġa bil-mod kif il-Kummissjoni taċċetta li tkun strumentalizzata mill-Kunsill mhux da biss imma dan il-firrika sta direttiva tal-ritorni <clears throat> fej il qed jimblokka kull progress possibbli fuq il-pakket kollu kemmu tal-azil. Hija ħaġa irresponsabbli ta' mistħija meta tikkonsidra il-fatt li qegħdin fir-raba xitwa fej għandek nies qegħdin jgħixu taħt tinet fil-Greċja pereżempju u nħallihom hemm allura bħala parlament għaliex intefa' l-mikrofonu għaliex qed naċċettaw illi niftħu dan il-fajl meta fuq l-azil il-Kunsil ma jriċ progress. Mannix, mux mannix nandu dan bħala istituzzjoni. Grazzi Sofi, il-blokkaċ ta' dal-pakket tal-azil dwar l-azil hija verament tal-waħx il-ħaġa għaw xaħat trid jixtieq il-kelma qabel mandur fuq il-Kommissjoni. Mela, fuq dik l-introduzzjoni ġentili, Surrajan, il-Kommissjoni, kjoġbok. Grazzi Sur Chairman, anki aħna nirringrazzaw il-rapporter għal priorità fuq dan il-fajl u l-preparazzjoni ta' ħeffa fuq dan rapport Grazzi u koll l-onorevol membru liħor għall-opportunità u koll li nitkenmu u dim il-komissarju dal-ħodu. Diskussjoni konstruttiva ħafna u l-komissjoni trajt l-qoddim il-diskussjonijiet li għajibdew bejn il-kolleġislatur kemm jista' jkun malur biex bekk insaħħu il-mandat eh, ta' l-Aġenzija, eh, di l-Aġenzija dwar l-Azil Il-Komissjoni kontenta tisma li r-rapporter taqbel mal-opinjoni tal-Komissjoni illi pilastru importanti huwa illi di l-Aġenzija taħdem tajjeb u strument importanti għall-azil fl-istati membri li għandhom pressjoni migratorji qudiemhom. U għalhekk li kummissjoni qed f f'Settembru dawn l-emendi immirati ħafna għall-Aġenzija biex tassigura l-Aġenzija jkollha mandat legali definit ħafna b'mod ċar biex tagħti l-operazzjoni kollha li għandhom bżonn l-Istati Membri nixtieq nisħaq kif diġà urejna aħna fil-Kumitat Libe t'Ottubru fej il-proposta kien ġiet prezentata li di l-emenda proposta miex qed tfittex biex terġa' tiftaħ is-sustanza tal-ftehim eh, proposta bejn il-koll il il-kolleġislaturi s-sena l-oħra tirrispetta bisħiħ dak il-ftejim provizorju. Dak li proposta tagħmel huwa li tibni fuq dak il ftehim propost u t-konsidra l esperienzi li aħna kellna minn dak iż-żmien law, speċjalment fl-Italja u l-Greċja, u daw l esperienzi u rew li rridu nespandu dejjem iżjed l-għajnuna ta' li tista' toffri din l aġenzija li l-Istati membri għal din ir-raġuni ntamaw li l-Parlament jista' jaqbel dawn dat tibdil limitat li jagħmlu sens u li jaqblu li jiġu eh, inklużi fil-ftehim. Un dwar il-cross references fuq istrumenti oħra ta' azil li r-rapporter semma ħafna minn dawn għalissa huma eh, f'parentesi kwadra kwadri Eh, eh, fuq livell tekniku il-Kummissarju il-Kummissjoni tħoss li daw jistaw instaw insibu soluzzjoni għalihom u mhux se jkunu eh, mhux se jservu tam blokk għal xejn. Allora l-Kummissjoni tħares il-qudiem għal daw in-negozjati biex jibdew kemm jista' jkun malajr. Sadattan taħna l-esti li ndiskutu biżjed fuq livell tekniku kull mistoqsijiet li l-membri jista' jkollhom. Bravo.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 ma tantx hemm spjegazzjoni x'ngħidu, għandna kellna il-laqgħa dal u naqbel mill-Kummissjoni kien eh, kienet laqgħa eh, kostruttiva. Ħajkolna laqgħa oħra ġimgħa d nagħmlu l-almutana Ovvjament aħna naraw id-differenza, id-differenzi u d-diffikultajiet daw il-negozjati, imma dan il-Parlament qed jipprova jkun kostruttiv ħafna fuq dal-kwistjoni, fuq dal-kwistjonijiet. Issa naraw xi żviluppa. Grazzi. I'm having a meeting with the rapporteur. Jina ħajkolli laqa ma' rapporteurs ta' kull wieħed minn tal-pakket dwar l-azil biex nifriskaw l-istrateġija tagħna wkoll. Fuq il-punt li sar minn Sofi, però nafu x'għandna qudiemna hawnhekk. Mumenti serji ħafna. Għandna konxi ta' dan. Allura Grazzi ħafna Peter, grazzi li Shadows ukoll għal kontributi tagħkom. E, Il-ġurnata ta' skadenza l-emendijat li ta' ta' Diċembru. Ta' fulko xinu xin l-importanza ta' da' kollu. Mela, grazzi kollegi. L-estil naddu għal-punt li jmess. Mela kollegi. Dan huwa l-aħħar punt tal dalodu fuq is-sitwazzjoni fil-Libja u l-SRA, Search and Rescue Area, il-Libja. Għaliex dan għandna punt fuq l-aġenda llum. Ovvjament din hija kwistjoni ilha għaddejja fuq l-aġenda fir dan il-Libja. Fl-10 Ottubru diskutajna mal-UNHCR u l-IOM fuq il-platform sa' diżembarkazzjoni fil-Mediterran. U bla dubju il sitwazzjoni iktar wiesa ġifiri fil-Libja. Illum xanna għanna segwitu bi prezentazzjoni qasira ta' opinjoni mis-servizz legali mitluba minna il-libe fuq il-konformità ta' platforms reġjonali ta' diżembarkazzjoni. Dan huwa segwitu tal laqgħa li kellna mal-UNHCR u nirringrazzja li l-kull minn ħassem f'dak il-fdik il laqgħa Kollegi, żgur li rajtu. Il-rapporti fl-istampa rapporti fl-istampa u fil-medja. fil medja Allura irridu naraw fej għedin bħalissa fuq wara il-konklużjoni tal-Kunsil f'Ġunju u nerġgħu niddiskutu u niffokaw bħala kumitat fuq il-kwistjoni ta' search and rescue u ċentri ta' zbark fil-Libja konsegwenzi ta' rifugjati u migranti meta nikkonsidraw is-sitwazzjoni xejn stabbli fil-Libja irridu nsaqsu l-Komissjoni biex tindirizza l-mistoqsija li saret fuq dak li ġi mistoqsi da sar f'Ottubru qatt m'għandniex tweġiba għal daw raġunijiet ħafna kollha u dal kuntest diffiċli ħafna tas-sitwazzjoni nis żgurraw il- il deterjazzjoni ta' situazzjoni ta' sigurta. Allura, verament għanna bżonna neġaw induru leja di situazzjoni. Għanna għatta għanna għatta mistiedna biex jitkelmu fuq il-kwistjoni xitnej minnhom għadhom ġejjin għedin fit triqitom biex jiġu. Eh, kenna kull tip ta' paċenzja l-lum u kwistjoniet fuq kollegi li jridu jivvotaw f'komitati oħra l-ura minħabba dan qed nipproponi li nibdew bil-kollegi li jinsabu għaw. Mbagħad nipproċedu bid-diskussjoni dan il-mod. Mela, għanibdew bis-servizz legali. Aħna biex nfakkarkom aħna tlabna l din l-opinjoni fuq iċ-ċentri ta' żbark. Din fil-fattija di timxie eżatt skont x'kienu il-konklużjoni tal-Kunsill u fuq il-kwissjoni ta' xiridu namlu. Mela l-ewwel hija nisimgħu mis-servizz legali biex ippreżentaw opinjoni dwar konklużjoni tal-Konsil speċjalment fuq il-disembarkation platforms u l ekkim msejħa ċentri kontrollati, control centers, l-opinjoni per se hija konfidenzjali ma' servizz tal-servizz legali tista' tagħti jistgħu jagħtu eh, taqsira bil-fomm. Fejnu Daniel? Daniel tista' tibda bl-opinjoni. nista' nkompli anyway xi Mela, grazzi. Il-komitat tiegħek talbu opinjoni ta' tal-servizzi legali fuq il-kompatibilità tal-pjattaformi tal zbark reġjonali u tal-ċentri kontrollati il-hotspots, e kif għanna fil-Konsil Ewropew ta' 26 ta' ġunju tal-2018, issa problema i dan eżerċizzju illi aħna żommu l-konċett li qed jippropost mal-Parlament Ewropew fil-Kumitat eh, li ma jkunx zvilupat ma kienx zvilupat bizzejiet, allura kien diffiċli konna nejdu illi aħna nejdu vjova eżattament qabel ma nkollu nafu eżattament kif ħajjaħdmu dawn is-stretturi fid-dettall. Differenza bejn iż-żewġ konċetti ġifi tal-pjattaformi ta' żbark u ċentri kontrollati mux huma mm, mhux faċli, mhux evidenti din il-distinzjoni li saret, jider li l-punt ta' jiet qiegħed biex jisar barra mill-Unjoni Ewropea biex iċ-ċentri kontrollati jibdew jaħdmu fuq livell ta' territorju tal-Unjoni Ewropea mbagħad. Jien hekk qed nifhem insomma mill-konklużjoni tal-Kunsill. Imma il-possibilità tal-pjattaforma ta' żbark il-barra mill-Unjoni Ewropea jew ġol l-Unjon jgħid il-kellim. Kien ukoll previst mill-Kummissjoni Ewropea. Imma f'dan il-każ kanna pjattaformi ta' żbark fl-Unjoni Ewropea mhix faċli li nagħmlu distinzjoni bejn iż-żewġ konċetti iktar peress li l-finalità tagħhom huma pjuttost jixjibu għal xi imma jidher li dak tal-konsilli tgħid li ħajġi xi mod mħaffef bejn immigranti biex eh, jaraw min għandu jingħata protezzjoni eh, internazzjonali. Għawħet rriti jissu kol, meta rridu nevaluaw il-legalità tal-istruttura, rridu naraw il- fejn jistabu fil-Unjoni Ewropea. Eh, allura rajna l-strutturi differenti li huma stabiliti fl-Unjoni Ewropea. Dan il-każ diffiċli li wieħed jidentifika xkiel biex huma e, jistabbilixxu ruħu hemm f'dak it-territorju u l-kontenut tal-għan li huwa kompatibbli mal-liġi l-azil li l-istruttura tista' fih prinċipju Eh, tiġi stabilita fil-territorju tal-Unjoni Ewropea biex ikun jista jilqa l-immigranti jekk ikunux salvati fil-territorju tal-Unjoni Ewropea li jinkludi wkoll żoni territorjali ta' dak l-istat membru jew anki lil lin minn dak it-territorju. F'dan istadju kif jiena diġà fakkart f'introduzzjoni, oh xejn speċifiku xi kif inhu l-mezzi ta' funzjonament ta' dawn l-istrutturi u servizzi legali għalhekk mhumiex pożizzjoni li evalwaw sew il-legalità tagħhom. F'kull każ qed jista' jgħid li dawn l-istrutturi ħajkunu jitresqu qoddim il-Komitat għal-Liġi tal-Azil tal-Unjoni Ewropea u dawn ħajkunu jaqgħu taħt dik il-liġi. U ħajkun hemm il-restrizzjonijiet tal-libertà tal-immigranti li ħajkun minn stat membru terz eh, ieħor u terminu fil-fatt ta' ċentru kontrollat irrid jinbidel għal ċentru maluqin. Id-direttiva ta' 33 tal-2013 fuq il kondizjonijiet tal-applikanti għall-azil jgħid moċċar li minn qed jagħmel talba l azili jibbenefika fi prinċipju minn libertà ta' moviment fl-istat stati membri oħrajn. Da jfisser li restrizzjonijiet jistgħu jiġu imposti minn il-libertà ta' moviment sakemm hemm kondizzjonijiet predefiniti f'dan ir-rigward sempliċement qed li dawn ir-restrizzjonijiet mhux qed taljena il- ħajja privata ta' dak il-persuna, il-persuna li kollu ħajja privata ġviri u li dak li kun kun jista' jgawdi mill-benefiċċji u garanziji li huma offerti minn din id-direttiva. Minn dan il-stati membri jistgħu wkoll jimponu minn implikanta tal-azil, eh, posta residenza, eh, bħala deċiżjoni eh, ġenerali. Allora fuq il-prinċipju l-ideja li wieħed kollu ċentri kontrollati fejn l-immigrant jiltaqa jista' fi prinċipju ikun kompatibbli mal dispożizzjonijiet tal liġi tal-Unjoni f'dan ir-rigward. Ovvjament dejjem fuq riserva ta' dak li ħajkun previst mit-tekst li mbagħad jistabilixxi x'eżattament xejn fiex ħajkonsisti dan iċ-ċentru. Il-moviment dan iċ-ċentru wkoll ġie trattat bħala suġġett għalkemm huwa impossibbli li wieħed jitol daqshekk fid-detalj ma wieħed jista' jgħid illi il-detenzjoni tal-applikanti għall-azil biss titqis bħala eċċezzjoni illi tiġi prevista bil-liġi u titaqa' taħt il-prinċipju ta' neċessità u proporzjonalità. U barra minn hekk miżura ta' detenzjoni ma tistax tiġi applikat fuq livell ġenerali dejjem tiġi deċiża skont l-individu u skont is-sitwazzjoni tiegħu. Skont kriterji ta' detenzjoni li huma definiti bil-qudiem minn tekst ta' natura leġislattiva. Dak li għanna xinejdu fuq dan l-istruttura ta' territorju tal-Unjoni fuq pjattaformi tal żbar kissa dawn ħajkunu barra mill-territorju tal-Unjoni. Għal dan it-tip ta' struttura, l-evalwazzjoni legali f'dan l-istadju pjuttost komplikat u jiddependi prinċipalment fuq il-postijiet eh, ta' salvataġġ eh, ta' dawn il-migranti fejn jibbatuhom. Jekk dawn jisalvaw, Eh, fil-ilmijiet territorjali eh, li huma lilin mill-Unjoni Ewropea hawnhekk l-immigranti ma jaqgħux taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru tal-Unjoni u allura jaqgħu l barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Ażil eh, għal-dritt tal-Ażil. U però jaqgħu taħt il-liġi tal-pajjiż terzi li ħajjilqgħu u l-konvenzjonijiet internazzjonali tiegħu Mod partikolari il-Konvenzjoni ta' Ġenevra ta' 51 fuq sejt ta' rifuġġat kif ġi ratifikat minn jekk ikun ġi ratifikat minn dak il-pajjiż. Il-biċċa kbira tal-pajjiżi ta' dak il-żona tal-Mediterran irratifikawa. Biss l-Unjoni tidħol f'kull tip ta' involviment formali u informali Eh, biex eh, ikunu jistgħu jfasslu jħadmu din il-pjattaforma li lin mill-Unjoni, din il-pjattaforma trid tirrispetta il-garanzija tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra kif ukoll il-prinċipju ta' non-refulma illi ħaj waqaf illi wieħed ikun jista' jipparteċipa fil-sabliment ta' din il-pjattaforma f'pajjiż terzi li huwa meqjus bħala mhux sigur. Issa, fuq il- il-migranti li kunnu salvaw fil-miet eh, internazjonali ma miftuħ, bahar miftuħ. Eh, dawna jekk ma jkunux issalvaw taħt territorju ta' stat membru, anki jekk jkunx, anki jekk ikun ġew salvati minn bastiment ta' pajis Eh, li għandu il-bandira reġistrata taħt eh, pajis membru, xorta wahda eh, dan dinja estensjoni ta' territorju tal-Istat Membru u rridu konna konnum kondizjoni speċifiċi ħafna li musa nidħola li saf dan id-detalji hawnhekk. Allura, dan il-kas immigranti li jissalva fil-ma miftuħ il-metti internazzjonali ikunu jaqaw fil-kas tal-immigranti għadni kif semmejt, ġifi jiġifieri dawk li jaqaw barra mit-territorju tal-Unjoni. Nura fil-kas ta' migranti li jkunu ġew salvati minn eh, il-mijiet interni ta' stat membru ieħor, illi huma jaqgħu taħt liġi tal-Unjoni Ewropea, illi hawnhekk dawn ma jistgħux jiġu jimdintbatu l-barra mill-mijiet tal-Unjoni Ewropea sa' kemm ma jkunux minn qabel għaddew minn proċedura talba l-azil u jissa kemm din it-talba l-azil tkun ġiet evalwata u mbagħad jekk le eh, l-Unjoni Ewropea tista' titqis bħala li huma projbiti li jitlu u li jkun jista' jkun jsir il-prinċipju ta' riforma. Ehm, il-garanzija li Eh, għan fuq it-trattament tal-talba l-azil illi huwa dak li huwa offrut mit applikant tal-azil ma tistax issir immigranti illi ħajsir ndbat minn pjattaformi barra mill-Unjoni jidher li f'kull każ eh, mezzi diffiċi ħafna nistabilixxu din il-garanzija fiċ-ċentri li huma l-barra mill-Unjoni Ewropea ġifieri għal darbohra eh, aħna mhux qegħdin nifmu kif dawn l-immigranti li qegħdin jgħixu territorju tal-Istat membru jistaw jinbatu pjattaformi ta' zbark il-barra mill-Unjoni Ewropea. Allura, ġizgomen dan huwa eh, l-evalwazzjoni għana tal-parir huwa limitat kif qedna fl-ambitu tiegħu għaliex aħna mhux qed ma nafux wis u dan fuq is-strutturi eventwali tiegħu jekk dawn għandhomx eh, fil-verità kif jaħdmu fil-prattika. Kif tridu dejjem nista' weġbilkom kull tip ta' mistoqsija li jkollkom. Grazzi. Okay, thank you very much. I mean, that was a brave attempt based on, like, Kien hemm uh, ħafna mill-Konsil u Kummissjoni li uh, li skużani ħen għaddejja fid-dokument. Aħna nistgħu nisimgħu naqra aktar mill-Kummissjoni forsi fuq il-servizzi esterni ma almenu intom vera inti provajt tifhem naqra u taqqat naqar. Nistaw forsi naqdu din tip ta' evidenza mill eh, eh, jew forsi isa xena ta' rejati. Aħna rridu naraw eżattament eh, dawn iċ ċenti ta' kontroll jekk jaqgħux ġewwa jew barra hija yeah Jieġa ħagġa ta' kafka, jew kollox jew xej. Minn ġunju bqajna staġnati, imwaħlin. Imma grazzi, inti semmejt il-liġi Ewropea xibdaqiet naseb li kħagġa tajba, eh, proset, eh. Nasabetta s darbit il-liġi tal-Unjoni Ewropea tapplika fl-Unjoni u il-mijiet territorjali. Imma l-bicċa li problematika hija eh, huwa l-mijiet internazzjonali u l-ilma miftuħ mux irridu kun ċiniku, ma tajp li konna mm, eh, opinjoni legali mill-parlament għana fuq il-liġi tal-Unjoni, jek eh, forsi biex kolkom id-deja ta' xqed jiġi qabel ma taħsbu biex nagħmlu ħaġa oħra. Eh, Jina aħna nitkellmu mal-UNHCR u l-IOMM bħal manna u dinja situazzjoni għaliex aħna qegħdin naħdmu ċertu tip ta' struttura aħna unnek provajna naqdu għatta kellim għallu u dawn ħajkollhom mistoqsijiet. Aħna irridu illi nipruvaw naqdu il-bicċeċid kolla differenti ta' situazzjoni fil-Libja illi nipruvaw naġġornaw ruħna fija. Li mis issa hija mistoqsija lill-Kummissjoni li sar mit mill-Senjura Verġa fuq is-sitwazzjoni tar rifuġjati li żammew fil-Libja u ħan jitkellmu ftit dwar dan, nitolbu l-Kummissjoni biex jitkellmu ftit. Le, ma l-ewwel Verġa mhux qed hawnhekk. Senjura Spinelli kienet ħadd titkellem fuq dan il-punt u mbagħad nistema minħata tal kummissjoni Barbara, jek jaġbuk, zet dan il-punt biss. Iva, jiena nirrappreżenta l-Onorevoli Verġa illi ma setax tkun hawnhekk fis-sessjoni tagħna llum il-4 ta' settembru 2018 eh, resqet eh, mistoqsija bil-miktub lill-Kummissjoni u eh, firmat minn 20 deputat minn gruppi differenti ta' dan il-grupp ta' dan il-parlament imma sissa marċevejniex tweġiba minħatta l kummissjoni minkejja l-urġenza umanitarja illi għed nitkelmu dwarha li hija s situazzjoni ta' eh, situazzjoni ta' refugjati li qed eh, l-ura eh, da' zgranċ ta' situazzjoni ta' refugjati li fil-Libja. Dawn huma rifuġati migranti li ġew ħallewhom rriħhom u għandhom bżonn urġentament ta' protezzjoni ta' ikel u kura medika u euh, għanna rapporti preċizi li jgħidu illi dawn id bnies mandomx aċċess li la li kell la għall-ilma u għala konsekwenza ġuħ e- e- e- kbir u traffikar tal-bniedem ħabba dan. Il-Kummissarja Għolja tal-UNHCR, il-Kummissarja Għolja tal-UNHCR għalet li juqal illi l-Aġenzija tiegħu probabbilment ser joħroġ mill-Libja. Bira kien hemm pożizzjoni ċara fejn qalu li l-immigranti illi ġew salvati fil bahar ma jistawx jinbatu l lejn il-Libja. iż mistoqsijiet għana umma. huma x'huma l-azzjonijiet illi l-Kummissjoni ixtiq tiħu u tagħmel biex tara illi jkun hemm l evakuazzjoni tar rifugġati illi huma umma mżammew jinżammew taħt detenzjoni fi Tripoli f'ħabt, il-bazzjonament jisom il-ħabs. U biex jintbatu f'pajis sikur, x'issa jagħmlu. Aħna eh, minna din it-talba imma l-Kommissjoni għal it-ħalqa. Tieni mistoqsija. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni jew le li tissospendi il- għajnuna il-gwardjani tal-kosta tal-Libja. sabiex il-persuni li huma interċettati fil-baħar ma jiġux ripatrijati f'post fejn il-ħajja tagħhom huwa f'periklu grazzi tas-sew. Grazzi tassew. Mela, spiegazzjoni minn kummissjoni minn DG Home. vino li huwa l-espert minn diġi Home qiegħed hawnhekk tassew kontent. Jina grati li jitawnek, hawnhekk, grati li jitawnek hawnhekk għalik meċu għodin fuq id-diskussjoni. Nixtieq ngħid ħaġa qabel ma ninsa ngħidha. Dawn għadkom għadin sejħulhom ċentri kontrollati, control centers, Ġviri, jek aħna ħarsu lejn l-istorja, ma taħsbux illi illi eh, eh, niftakru faffarijiet oħra illi jibdew ukoll biċċe, ħatpa ġewwa f'ċentri kontrollali mhux qegħdin tifmu dan din ir-rabta anke bot kif tinstema u hija eh, kera ħafna. Forsi nistgħu poġġu nitkellmu dwar bilateralment, ma naħseb ta' minni tiftu naqrajnejkom fuq għaw xegdi ma nasibx li hija ħaġa li li ser turikon f'dawl sabiħ u turin li naħna pal unjoni Ewropea f'dawl sabiħ. Forsi jien biz naħsek. Imma forsi il konċet ta' Unjoni Ewropea ta' valuri ħatatija eh, xeħta differenti permess ta' dal-isem. Ġara kritnejda. Ehm, Ma Marek li sa ma mux ninsa, issa fuq il-proposta fiex edin fija. Grazzi l ewwel net, eh, nishtiq. Nikkonferma li l-mistoqsija parlamentarja u fil-proċess ta' adozzjoni. U li l-risposta tal-Kommissjoni sa' tindbat l-Parlament, kemm ħan nikkonferma fuq din u fuq termini ġenerali naħseb illi u konna dikom daqsxejn eh, aġġornamenti fuq situazzjoni tal-ċentrali tal-Mediterran ċentrali. Satikom ftit ċifri. Il-numru ta' wasliet minn sa novembru, 21 ta' novembru kien iktar minn 22.000 persuna, 80% bħala eh, tnaqis meta tikkompara ma l-istess eh, periodu fl-2017. Lura sa għal kuntest irridu niftakru illi meta li, għanna regoli internazzjonali dwar il-tiftix u anka salvataġġ l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza limitata dwar dan u għalhekk dan huwa wieħed mill prinċipji li aħna dejjem irridu nqisu. L-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni sa tkompli tirreġixxi fil-dawl tal-limiti tal-kompetenzi li għandha anka eh, fuq miżuri operazzjonali ta' appoġġ lill istati membri u anka li tipprova ta' soluzzjonijiet dewmiena rridu nqisu wkoll illi matul dawn l-aħħar snin il-kapaċità ta' tiftix u anka salvataġġ u l-effettività eh, tjibet ħafna. U dan grazzi u kol mill-pajizi eh, ta' maċċat anka l-Aġenzija Ewropea tal-Gwardi Kostira kif ukoll eh, l-operazzjonijiet eh, Sofija u anka il-xogħol tajjeb li jsir minn l-NGOs. Nixtieq ukoll insemmi il-rwol tal-operazzjoni konġunta eh, bejn l-Aġenziji tal-Gwarda tal-Kosta tal-Unjoni Ewropea u anka dispożizzjonijiet li jeżistu fil-pjan operazzjonali dwar il-tiftix u salvataċ u l-operazzjoni li kienet ta' sorveljanza eh, tal-frontieri u kollanda dimensjoni ta' tiftix u salvataċ. Pero il rwol huwa daqsxejn limitati, huwa daqsxejn limitati, ġifri fuq assistenza teknika per eżempju, anka mill-lat legali u anka mill-lat morali u etiku hemm ċerta obbligu mill-moment fejn eh, jiġi identifikat eh, investiment jew dajsa li tkun f'periklu li għandha bżonn lajnuna. Dan huwa il-każ ukoll għall operazzjonijiet konġunti li jeżistu taħt l-Aġenzija ħanti konfti ċifri. Fl-2018 l-Aġenzija kienet involuta f-86 eh, avveniment ta' tiftix u salvataċ u salvat 14 il-migrant, il Dak Dakwa l-involviment ta' l-Aġenzija fil- tiftix salvataġġ fuq il-Gwardja Kostiera tal-Libja u dak li jeżisti bħalissa nafu illi dawn l-awtoritajiet tal-Libja ġew magħrufa wkoll mill-ġnus maquda bħala struttura leġittima skont il-ftehim governmentali jeżisti bħalissa u għalhekk għandu ċertar fin ukoll mill-komunità internazzjonali hemm numru ta' attivitajiet illi ah, jappoġġaw il din il-Gwardja tal-Kosta u għabbażi tal-informazzjoni minna tal-IOM fl-2018 fil-Gwarda Kostira tal-Libja kontribwiet għal għal tiftixu salvataġġ ta' madwar 14.000 eh, migrant illi kienu f'sitwazzjonijiet illi kienu magħrufa bħala perikolużi. U għawnek xtaqt nsemmi u koll l-appoċ u l-kooperazzjoni motija mill-Aġenzija ta' Gwarda tal-Kosta Ewropea anka fuq il-taħriċ tal-Gwarda Kostira tal-Libja. Anka brabta mal-operazzjoni Sofija dan, it-taħriċ għal darbuħra tal-Gwarda tal-Kosta tal-Libja jena nikkonferma u koll illi matul dawn matul dan it-taħriġ skedat u anka dawn il-programmi dejjem ikun hemm sessjoni dedikata fuq id-drittijiet tal-bniedem. L-aħħar kwistjoni illi issemmiet matul dawn l-aħħar snin hija il-mod ta' kif jiġi indirizzat ir-reġjun ta' tiftix u salvataġġ mill-awtoritajiet Libjani kiena manka notifika l-ġnus maquda l-entità responsabli fil-daw l-istess organizzazzjoni fuq liġi marittima anka fuq konvenzjonijiet dwar il-salvataċ fuq il-bahar. il fuq il il salvataċ fuq il bahar kien hemm notifika min-naħa tal-awtoritajiet eh, Libjani l-ġnus maqoda la jemmo eh, approvat dan ir-reġjun ta' tiftix u salva ta' għalhekk l-informazzjoni kollha marbuta mal-żona ġeografika u anka l limitazzjonijiet issa huma disponibbli mod pubbliku fuq is-sit elettroniku tal-IMO. Nafu wkoll illi f'konsegwenza ta' dan ta' din id-dikjarazzjoni ta' dwar dan ir-reġjun, il-ġnus maquda mbatet abbozz ta' fejn bilaterali li tunezija l eġittu kif ukoll l-Italja. U man batux l-istess dokumenti lil Malta għaliex il-ftejn bilaterali li kien firmat ma' Malta, firmat fl-2009, għadu validu Dik hija s-sitwazzjoni eżistenti. U mhux ħanżit iktar dwar il-taħriġ għaliex għandna l-kollegi mill-servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea fuq taħriġ importanti nsemmi u koll li jem proċess ta' vetting eh, b'saħħtu kull darba illi aħna nilqaw jew inkella jkun hemm taħriġ eh, ta' membri tal-Gwerza tal-Kosta Libjana fil-Stati membri tagħna. Grazzi ħafna dak kollox minn ħati Grazzi ħafna. Issa nipproponi illi aħna nisimaw il-kollega mill-servizzi eh, esterni u anka mbagħad il-kollega mill-IOM. Mbagħad wara li nisimgħu l-membri tal-panel eh, niftaħ id-dibattitu nitlob il-kelliema sabiex ikunu daqsxejn konċiżi. What is it, Sophie? Eh, Sophie, Sophie, eh, Iva, aħna smajna ħafna paroli fil-vojt teknokratiku u mhux qegħdin nisimgħu risposti konkreti x'qed tamlu biex intom tevakwaw lil dawn in-nies u biex dawn in-nies ma jibqgħux f'postijiet perikolużi dik il-mistoqsija sempliċi. Iva, il Il-Kummissjoni suppost responsabbli, il-Kummissjoni d-dim il-Kummissjoni. Naħseb illi jekk nif nisimaw lil kulħadd tonħolok ċerta frustrazzjoni. Għalhekk nissuġġerixxi. Jekk joġobkom, ejja zommu mal-format. Mela, minn flok li konna prezentazzjoni eh, twila, Ejja nivitaw dawn prezentazzjonijiet. Ejja nillimitaw ruħna għal għal punti prinċipali. Aħna li rridu nisimaw huwa aġġornament fuq dawn il-kustjonijiet u mistoqsijiet prinċipali. Għanna din proposta tal-Konsil eh, mimlija konfużjoni, irridu nkunu nafu dak li aħna risposta għal dak li saqsejna u anka forsi nsaqsu mistoqsijiet wara u koll. Mela nitlobkom sabiex ma tamlux prezentazzjonijiet twal, iżommu mal-punti prinċipali 4-5 minuti b'kollox, prunti eh, prinċipali naf li ta' fuq suġġettakom mod tajjeb, umbat wara jkonna l-mistoqsijiet u ħajkun hawn mistoqsijiet. Anka jien għandi l-mistoqsijiet. Mela, issa, Is-sur PK mill-IS. Jekk joġbok ifoka fuq dawn il-kwistjonijiet prinċipali. Grazzi ħafna, President. Mela, l-punt prinċipali min-naħa tiegħi u għafu eh, dan il-ftajim ta' zbark bħalissa d-dej negozjati u qegħdin nistennew ir-riżultati ta' dan il-proċess. Apparti minn hekk, aħna għadna qegħdin naħdmu wkoll fuq il-numru ta' files illi aħna żviluppajna matul dawn l-aħħar sentejn tliet snin. Jiena nisħaq illi dak minkejja dak li jista' jiġri fid-diskussjonijiet dan kollu jrid eh, jidħol u jkun parti mill-approċċ komprensiv tagħna Iġifiri aħna ikona din is-soluzzjoni waħdanija. L-ewwel qegħdin eh, naħdmu fuq tisjieħ tal-ġestjoni tal-frontieri mhux biss permezz tal-istituzzjonijiet imma anke permezz tat-taħriġ, anke fuq aspetti ta' drittijiet tal-bniedem. Dan mhux kompitu faċli tafu x'inhi l-instabilità fil-Libja, eh, problema wkoll eh, fil- nofsinhar tal-pajjiż fejn kważi kważi l qasja deżisti l-ebda tip ta' governanza. Għanna u kol nis li għedin fil-bżon, nis li huma eh, li bħal weħlu fil-Libja u li huma anka ma f'dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni. Aħna qegħdin natu għajnuna ġewwa dawn iċ-ċentri permezz tal-kooperazzjoni mal-NGOs u anka m'organizzazzjonijiet oħrajn li anka jiġu aġġornati dawn il-ċentri u anka jkun hemm riżorsi ta' iġene u anka li nħolqu pressjoni fuq eh, ma livelli differenti tal-amministrazzjoni eh, Libjana. Namluħ hawnhekk fi Brussel kif anka meta aħna eh, immorru hemmhekk ukoll. Aparti minn hekk għandna u wkoll mod eh, volontarja għal 34,000 persuna eh, lura lejn il-pajjiż ta' oriġini u għalhekk neħenjhom minn dawn il-kundizzjonijiet orribli illi kienu qegħdin jgħixu fihom eh, ġewwa dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni. It-tielet priorità hija l-ġrida kontra l-kriminalità organizzata minn jitraffika eh, lin-nies. Dan nagħmluh anke permezz tal-operazzjoni eh, Sofija għamilna neutralizzazzjoni ta' 230 bastiment ta' dawn it-traffikanti u qegħdin ngħinu wkoll Eh, anzi ntejbu din il-naqsu din il-problema permezz eh, tal-iskambju ta' informazzjoni anka mal-Frontex sabiex n-implementaw sanzjonijiet imposti mill-Unjoni Ewropea eh, fuq lista ta' nies kriminali li kienu involuti f'dan it-tip ta' traffikar. Nżid ukoll fuq Sofija illi waqt li qegħdin niġildu din it-tip ta' kriminalità wkoll qed tagħmel salvataġġ ta' nies eh, mill-baħar litteralment. 3000 persuna illi ġew salvati b'dan il-mod. Apparti minn hekk, il-problema tal-migrazzjoni fil-Libja tista' ġi solvuta biss mod sostenibbli jekk aħna konna sitwazzjoni ta' sigurtà u sitwazzjoni stabbli fil-Libja. U aħna eh, dik hija l-mira prinċipali tar reprezentant u li tiem ilu kienet eh, fil-konferenza organizzata mill-awtoritajiet Taljani u hija impenjat ruħa b'mod sħiħ eh, għal loti tal-appoġġ minħat tal-Unjoni Ewropea għal konklużjoni ta' dan it-tilwim. Grazzi. Grazzi. Issa Signora Patrice Xeda, specialista mill-IOM. Grazzi. Grazzi ħafna tal-istedina. Jina għandi ftit eh, punti li xtaqt nagħmel dwar il-Libja, dwar is-sewzjoni tal-migranti, l-istabilità ta' dan il-pajjiż hija l-iktar ħaġa li tħassibna ah, li lin mill-immigrazzjoni hemm situazzjoni mwera eh, umanitarja din dan kien il-każ matul dawn l-aħħar snin anke hemm ħafna spostament intern u dan għandu jkun dejjem priorità fid-diskussjonijiet tagħna. L-operazzjonijiet tagħna bħalissa n-operaw 253 eh, persuna eh, nies li qegħdin jaħdmu f'dan il-pajjiż hemm ukoll servizzi internazzjonali li għedin jaħdmu ukoll u nittamaw illi jkun hemm anke arranġamenti ta' sigurtà eh, ġodda sabiex ikun hemm espansjoni ta' dawn l-attivitajiet mis-sena d-dieħla qegħdin noperaw ukoll minn Tripoli kif ukoll minn seba fil- nofsinar. Anka nishtiqu niftħu f'Mizwara, Mizrata u anka f'Bengazi. Pero kif tafu din mhix xi ħaġa ċerta minħabba l-iżviluppi riċenti nifokaw fuq il-fatturi ta' sigurtà u aħna min-naħa tagħna nħossu li dan huwa l-aspett prinċipali li għandu jitqis bħala il-priorità minn ħata komunità internazzjonali. Fuq il-migranti aħna sar anka ritorn ta' 500 persuna dan ix-xar għal kienem ritorn tagħhom u mill-bidu ta' din is-sena kien 15,000 persuna. u meta tqis ukoll il-waslit fl-Italja li kien ta' 22,000 persuna qegħdin naraw tnaqqis. L-imwiet e, fil-Baħar Mediterran kien iktar minn 1200 persuna mill-bidu ta' din is-sena. Kien hemm migranti eh, f'Miżrata li ma jridux jagħmlu żbark, kien hemm anke nies mill-Bangladesh fuq din id-dajsa ħafna minnhom eh, qegħdin lura fiċ-ċentri ta' detenzjoni jew inkella taħt kustodja. Fil-nofsinhar tal-pajjiż aħna qegħdin ukoll nespandu l-attivitajiet tagħna fil- eh, desert, għavoljem il-pulizija li taħdem fil-desert, mm, il-pulizija Libjana, Għalhekk qegħdin nipprovaw nestendu l-ambitu ġeografiku tagħna Pero dan kien diffiċli u kol minħabba situazzjoni ta' sigurtà fil-Libja. L-migranti illi jkun hemm żbark tagħhom imorru fil-ċentri ta' detenzjoni u aħna qegħdin nisħu inna nagħmlu hekk għal għamilna dan matul dawn l-aħħar snin Dan għadu il-kas għatem dawn il-26 ċentru ta' detenzjoni, ħafna minnu għedin fil-punent tal-pajis u eh, jospitaw iktar minn 5000 persuna, ndaqxen tnaqqis mis-sena eh, l-oħra. Meta kien hemm evakuazzjoni, evakwazzjoni kien hemm 17,000 persuna s-sena l-oħra detenzjoni u s-sanna 5,000 persuna. Hemm bidla fiċifri skont l-operazzjonijiet. Hemm iktar minn 2000 persuna li ġejjin mill-Eritrea u mbagħad hemm il-nies mis-Sudan u anke mis-Somalja. 70 fil-mija ta' dawn in-nies huma ta' ċerta tħassib. Dan aħna qegħdin inkomplu namlu evakwazzjoni u anka namlu ritorn ta' nies ta' migranti li huma lesti li jmorru lura f'darhom. 15.000 persuna li jibbenefikaw mill-iskema li ġiet imneda f'Novembru tas sena l-oħra ehm, permezz ta' task force bejn l-Unjoni Afrikana l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-ġnus maquda. In-nazzjonalitajiet huma minn Nigeria, mill Ghana, manka minn pajjiżi bħal Pakistan u Bangladesh. Aħna qegħdin nimmiraw ukoll nies illi mhumiex f'detenzjoni ma li huma għandhom ċerta rida li jmorru lura eh, fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Nies il mhumiex taħt detenzjoni però xorta huma affettwati mis-sitwazzjoni. U għalek aħna għedin nofru li nassistu aħna għamilna u koll evakwazzjoni minn sabba permezz ta' titira charter flight l-ura għal Lagos. U issa il-kustjoni hija kif ħanaħdmu wkoll ma' entitajiet oħrajn. Aħna dejjem ifokajna fuq l-awtoritajiet Libjani, aħna nippruvaw anka ikun hemm dawn il-postijiet eh, fejn jistgħu anka jistkennu l-iktar nies vulnerabbli. Pereżempju per mara tqila illi setet eh, tistkenna l-ftit qabel kien hemm l-evakwazzjoni lura lejn il-Mali. Dan kien l-aħħar punt u apparti minn hekk l-aħħar punt li xtaqt insemmi fuq il-migranti li hemm fil-Libja hemm ukoll bżonn li aħna nifmu aħjar x'inhu il-dinamika fuq is-suq tax-xogħol 6000 eh, persuna li anka qegħdin jaħdmu għavolja jkun mod irregolari. Eh, importanti li jkun hemm konferenzi u anka evalwazzjoni tas-suq sabiex aħna nifmu daqsxejn aħjar dan il-kuntest li naħseb jistanka jagħti ċerta stabilità. Grazzi. Issa qabel tkompli għaddeja diskussjoni eh, anka għabel prezentazzjoni fuq l-Open Med biex nirċivu din informazzjoni għanna Signora Moreno Lax pero għalissa jek joġbok eh, tatina ftit punti Eh, prinċipali għaliex naħseb ħadd ingħadda aktar informazzjoni meta jsiru l-mistoqsijiet. Nista' ngħaddilek il-kelma. Grazzi. Għandi xi żewġ slides ukoll biex jgħinu biex nimx nagħmlu progress malajr. Mela. Għanna osservatorju għal-Mediterran memx mekanizmi ta' monitoraġġ li jkopru per partijiet tal-Mediterran. <clears throat> Jider u koll e, bħala migrazzjoni kif tafu intom l-Italja u Malta dwar allegazzjoniet ta' ksurijiet eh, ta' drittijiet tal-bniedem eh, illi qed jimmultiplikaw f'dawn l-aħħar xhur <clears throat> anke minn organizzazzjonijiet eh, ċerti problemi qegħdin jiġu iktar qegħdin jiġu iktar qed jidru iktar permezz ta' xogħlijiet li qed isiru minn organizzazzjonijiet kriminali. u din is-serob medja wkoll pjattaforma għall-għajluna eh, fost partijiet differenti għanna eh, eh, NGOs li salvaw in-nies il-koll jiffaċċjaw sfidi legali u problemi biex operativi. Il-lista tinkludi l-SOS Mediterrane u l-Medicine San Frontier għanna CI u oħrajn. Hemm organizzazzjonijiet li illi jinkludu koll Refugee Rescue Borderline Europe u Alarm Phone u hemm ħafna istituzzjonijiet ta' riċerka wkoll involuti li huma membri wkoll l-slajd li jmiss Issa, il-missjoni hija biex aħna nħolqu osservatorju indipendenti u li huwa riċerka tas l-essejjar permezz ta' ambjent diġitali li jiġbor flimkien u jaħżen data eh, eh, eh, li bħalissa ma teżistix. Għanna proġett ukoll koll illi jiġbor dejta sekundarja, eccetera. li suppost tkun e, azzjoni biex namlu il-bazi li kollu li warajħ ikollu atturi fl-sfond bħal akademiċi, ecc. Dik l-idea il-metodoloġija tinkludi li konna msieħba li biex eh, jiġbru dokumenti fuq il-bahar permezz ta' rapporti standard ta' incidenti li jiġbru data eh, uniformi u, u komparabli eh, għanna u koll l-SOPS, l-SOP, Standard Operating Procedures, biex jiġbru evidenza Umbat hemm visualizzazzjoni fil-forma ta' figuri u grafiċi, grafs li jkunu aċċessibbli għal pubbliku għal kull minnu interessat. Meta niġbru din id-data, id-data hija analizzata mir riċerkaturi u um mqasma permezz ta' pubblikazzjoni ċjentifiċi. Għanna per eżempju rapport tal marek Lawsum li l-koll naħseb intom konxi tiegħu. Mbagħad għandna diversi għodda għal għajnuna legali u demirati u attivitajiet oħra. Bħal pereżempju l-ECTHR, l-SS um, ehm, u oħrajn kontra l-Italja pereżempju f'kawżi kontra l-Istat Taljan. Għanna stampa unek ta' rapport interim u dinja stampa u koll tal-paġna ta' uddim ta' sarup Med. Tistaw issibu għaffajt fuqna, xinuna l-imsiħ batana, l-istejjer, għandkom issibu ġabra ta' madwar 70 incident, un bat l-istampa jda tagħti kuntest tal- eh, tal-lodot kollha disponibbli anka li għandhom xazum mal-attivitajiet tagħna u jekk permettu li nagħlaq 3 minuti jew 5 minuti għandi xi mis xi mistoqsijiet li forsi nista' nagħmel kollegi tiegħi fuq il-mejda għal dan is-servizz legali jiena kont qed insaqsi jekk il-preżunzjoni ta' wara l-opinjoni hija li drittijiet tal-bniedem eh, ma japplikawx f'ċerti kun e- fuq livell ekstra territorju meta dara l-Frontex jaħdem fuq l libra kooperazzjoni ma' Libja ma' u koll l-operazzjoni ħera. Allura x'tamlu fuq is-sentenza ta' Franza paragrafu 21 l-applikabilità ta' liġi Ewropea tinkludi l-applikabilità ta' ċarte. Allura dan ta' paragrafu 21 ta' Franz kif intom tifmuh? Em eh, obbligu illi wieħed Eh, isalva ħajjiet fuq il-bahar. Mistoqsi oħra, xtifmu permezz ta' rescue il għaliex fil-kosta fil-gwadda tal-kosta Libjani xi kultant it-tvarja t tifsira. Fl-20 ta' Novembru kien hemm każ fej disajn ruħ li kienu ġejjin minn ċerti pajjiżi jinkludu s-Sudan u s illi fuq kollox kellhom rati ta' tiftix ta' l-azil daw ġew sfurzati biex biex jizbarkaw mizurata eh, untuża gas ta' dmuħ u violenza kontra tagħhom. Allura nistgħu nagħtu post ta' sikurtà illi fil-Libja da jikkostitwixxi post sikur meta tqis il- il-standards tal-Libja kif huma u t-tielet mistoqsija li reġun tas search and rescue tal-Libja it-ħassib tiegħi huwa li skont il-konvenzjonijiet inti għandek bżonn eh, MRCC operazzjoni li jkun lest biex jwieġeb għal inċidenti illi eh, mhux il-każ fil-Libja. L-Libja mhix pożizzjoni li toffri posta sigurtà And this includes the recent um, situation of the 20th of November that I mentioned already with the Nivin cargo vessel. So I was wondering... Allura kontet naħseb jekk l-Unjoni Ewropea jista' xikolla eh, eh, post ta' għal search and rescue ma tkunx pożizzjoni li twetta l-obbligi tagħha. U li intom ma semmejtux il-proposta tagħkom biex tibdlu il-politika ta' zbark li intom ippreżentajtu fil-15 ta' novembru li għandha lan biex jittem l zbarki fl-Italja u naħseb l-idea hi li tkunu l-MRCC, tkun l-MRCC li li tikkoordina u dan ekku l-implikazzjoni li jew il-Libja u t-Tunezija li jina nifhem huma iż-żewġ pajjiżi li jistgħu potenzjalment ikunu f'dik il-pożizzjoni ikunu konsiderati ikunu sikuri għal għanijiet ta' żbark fl ias e, għal oppi fl-opinju tal-EAS Umbat l-axar mistoqsija. Allura, bażikament dinja involuta biex tirritorna n-nies lura lej darhom, lej pajjiżhom. Għadu inti qed tgħid jekk li dinja detenzjoni għażla biss. Għax dak il-programmi ġew eh, imtemma, allura x'tamlu eżatt dawk in-nies li għandhom bżonn protezzjoni u forsi tużawx ċertu każ li inti kont involut fih biex tagħti bħala eżempju. Uh, and I, I might, I might bring you back when, um, if I could ask, well, I mean, in terms so that. Jekk il-kollegi jistgħu jitrattaw bħala mistoqsijiet, un jiġu imwieġ bax il-kollegi jistgħu jisimgħu it-tweġibiet għal mistoqsijiet Issa nibdew bil-membri l onervali Spinelli, Barbara Spinelli, mbagħad naddu għal oħrajn. Starting with Barbara Spinelli. And then everyone, yeah, everyone, everyone's in. Diffiċli li l-intervjenu meta il-mistoqsijiet eh, diġa saru bil-Violetta Morena Lax. Sa u diġa saru. Nitlob li l-istituzzjonijiet kollha prezenti li jappandonaw dan il e kemm sejħ double speak, jiġifieri il-lingwaġġ illi jużaw fuq dil kussjoni kollha. Biex iħarsu traġedji li għaddejjin li din il-Mediterran. U li jarfu illi aħna qed nitkellmu fuq falliment kolossali tal-Unjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet internazzjonali wkoll. Il-Kommissjoni qed tagħmel lista tal tax waslu minn wasal u mum talaq imma ma jitkellmux fuq l-ammonti ta' mwiet li kien hemm. is tieni net, istatuna sar fil-Libja. Diġà Violetta semmita di. Hija fid-database tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali imma hija pala zona ta' tfittxija u salvataġġ ma tistax tiffunzjona għaliex ma firmawx il-Konvenzjoni ta' Ġenerva għaliex m'għandhomx politika ta' żil għax m'għandhomx l-istrutturi u l-kapaċitajiet li jagħmlu tfittxija u salvataġġ u għax fil-fatt mhux qed tagħmel tfittxija u salvataġġ ġifieri. Allora l-ideja hija li jista' jridu naraw jekk nistospendux il- ehm, zona ta' sar ta' tfittxija u salvataġġ tal-Libja. Issa, l-evakwazzjonijiet għallu li jgħinu il-personi li huma fi bżonn jiġu mejjuna, mhuwiex veru. Fit-tweġiba tal um, komissarju UNHCR jgħid eh, li li UNHCR mhuwiex eh, kapaċi li jiftaħ iċ-ċentru ta' evakwazzjoni. Illi numru partikolari ta' rimpatriju Eh, marlura li niger u illi dawn jaħdmu biss jekk l-Unjoni Ewropea jirrispettaw l-impenji ta' resettlement ta' risistemazzjoni u le mhux edzin jiġu rispettati l-Unjoni Ewropea l-impenji ta' risistemazzjoni il-ħabsin. Ħabsijiet propjament. huma normassa anke kif ikunu sobu suppost proporzjonali neċessarji, kulħadd normalizzhom. Naħseb hawnhekk għax il-kollegi naħseb għandhom xie jżidu kol. ħaġa ħressa? il ir Verġa għamlet mistoqsija bil-fom il-Kommissjoni.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 Cornelia Ernst. Tlet kommenti li jrid isiru. L-ewwel net. Ikun possibbli li ikun hemm ċertu ħin mill-rappreżentanti tal-Kommissjoni u li ejjes illi juru xi tip ta' mistħija ta' dak li qed jgħidulna jew jippruvaw jgħiduna hawnhekk illum. Dan imur kontra kull tip ta' ta' dak illi nistgħu nifmu bħala dinja' tal-bniedem, ta' umana, għandkom xi tip ta' xiex ta' ta' ta' mistħija morali apparti dan il- tuċċati li qed jgħidulna dinja tal-mistħija miskom kollha tistħu hemmhekk li qegħdin hemmhekk li qed tgħidilna dan iċ-ċuċċati li taħsbu li aħna xi attanjaranti illi qed nisimgħukom mingħajr ebda approċċ lej l-lat umanitarju. Tista' tgħidu li eżattament kif in-non ħaj jiġi implementat nixnaq nara jien. Kif taħsbu li diħan tiġi implementat billi nużaw dan il-konċett tal-żbar, pjattaformi ta' żbark reġjonali. Intom tafu, insomma, jina naħseb tafu kif il- gwardjani tal-frontieri u il-gwardjani tal-kosta fil-Libja jaġixxu? Mhux taħt il-gvern tal-Libja ta' fuq imma qegħdin jissirqu minn għandna tortura persuni illi qegħdin jerqu. Qedtu illi ċentri kontrollati u hekk Ifisser li m'hemmx possibilità li wieħed jieħdem taħt detenzjoni, aħna rridu inħarsu lejn eh, il-każijiet skont l-individwu. X'inhi eh, eh, x'inhu ħsib tagħkom fuq dan? Jiena nara li tal mistħija u miskom tisħu mela. L-interpretazzjoni tiqaf fissija biex tkunu tafu esattament kemm tweġiba li ħajkonna, tkonna tweġiba minn Dr. Marina Likesfoot fil-qossor kħeġobkom. Nervoli Stevens. Grazie, Chair. Kollegi, nixin referi għal prezentazzjoni ta' servizzi legali tal-Parlament dik kienet it-talba tagħna fejn il-persuni jridu jirġgħu jintbatu lura lejn il-pajjiż li jinstabu ikin ħarsu li l-opinjoni legali mill-Parlament jidher illi hemm xi punti interessanti. Eh, migranti li jisalvaw wara l-mijiet territorjali jridu nsalvawhom taħt il-liġi internazzjonali. dana ximdaqiet iħallu ipoġġuhom fil-ċentri ta' riċeviment pajjiżi terzi hemm it-taħriġ. Dana iseħ minn organizzazzjonijiet biss għal awtoritajiet legali. Rridu naraw illi nies ma jqodux jerqu minħabba l-konvenzjonijiet illi eh, eh, ġew firmat. Firmati, nejdu ngħidu lura fuq it-traffikanti tal-bniedem u il-gwardjani tal-kosta. Ma nistgħux li jkollna 0 fil-mija imma aħna qed jridu nħallu il-frontiri miftuħin hemm ħafna vantaġġi li qegħdin u rifletu vantaġġi li qed jiġu mrobotin ma' dawn ma jistax ikun jekk inti ddaħħal migranti f'ċentri barra mill-Unjoni Ewropea dan jista' jiġi finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Jista' jkollok ir-regoli bażiċi tal-liġi internazzjonali applika u xorta ser taħdem. Onorevoli Sargentini. Ija, ħasra li s-servizzi legali, opinjoni ta' servizzi legali mhux pubbliku għaliex inti jkollok din differenza ta' tajim ta' dak li huwa fil-dokument. U dak li jenda hawnhekk eh, ma rajtx u għet mux toġobni u għal-punt bażiku illi jekk inti għandek dawn il-safe havens fl-Afrika ta' fuq, ma najmen sens illi inti podġin nisem minn flok id jizbarkaw hemm u qed ngħid sukur, ġifiri. Eh, u għet nejt sikur sigur ġifiri li kolok sistema tal azili jaħdem sew. Ma nasibx li ħafna nis ikunu kontri għadi kiku jien, imma inti trid tieħu l-idea tas-servizzi legali fil-proposta tal-Kommissjoni ta' taħt fuq u ma jbiddilx il-fatt illi m'għandek dawn il-portijiet sikuri fl-Afrika ta' fuq. Nistgħu nagħmlu distituzzjoni bejn ibħra internazzjonali, territorju tagħna, territorju tagħha, ma m'hemmx portijiet sikuri hemmhekk. Dik li hija problematika ħafna fid-dawl tal biċċa tal-bandiera, il-bastiment fil-bandiera mm, ta' Portugal. Jekk dan il- bastimenti tal-merkanzija fil-Mediterran ħajqodu jaddu minn da jaddu ma jaqfux għal bastimenti li għandhom bandira, m'għandhomx bandira Ewropea, ħalli jkun sew jiżgiċċaw milli salvaw nies jekk ikun hemm bżonn. il fat li dan il-bastiment tal-Panama kien tgħid ir li kienu sejrin lejn Malta jew l-Italja ma spiċċaw lejn marru lejn mizerata fej kienu qegħdin ineħħu il-merkanziji kienet xi ħaġa li tweġġa ħafna E, xi ħaġa li ma nafx iżhom jiksibtu fuq, ma jekk ikun hemm e, xi kumpaniji tal-merkanzija li qed jagħmluha di mela aħna għandna għal problema kbira oħra umanitarja. Is-servizz esterni tal kunsir li jgħajez ma nafx jekk intix fimt differenza bejn traffikar u e, l-kontrabbandu. Hemm ukoll il-traffikanti. il traffikanti Eh, u għem person jemlu kontrabbandu li għedin jemlu traffikar. Imma aħna rridu nagħmlu sensjoni bejn nejn, inti titkellem fuq traffikar, mit suppost titkellem fuq kontrabbandu, aħna eh, ħambatu. Għax id-definizzjonijiet huma essenzjali dan id-dibattitu. Issa la jew aħna kellna laqa ma f'kamra f'Settembru jiena kont ġattilkom li jiena mħasba fuq il-fatt illi intom diġa semmejtu l pjanijiet ta' dizembar, ta' zbark. Nasib dan kundu jkun iċ-ċans tiċċaraw xie tridu tgħidu, ġifiri jiena kontet naqra it-tra mill-Ministru tagħna Ollandiż eh, lis-Senat fejn u baqa jitkellem fuq ix-xogħol illi sar mal-IOM u l-UNHCR biex din is-sistema tinġiġi materializzata imma jiena ħadd l-impressjoni li b'din il-laqa inti stess kont ix-xukjata ta' kif kontu qegħdin tagħmlu tajjeb għal din il-ħolma tal-konsil fuq isbark. Forsi tajjeb li tiċċaraw hawnhekk li hawnhekk maħniex qed nitkellmu nimxu lejn dan il-lan. Jiena naħseb illi eh, mhux dan il-mod illi l-IOM u l-UNHCR għandhom ikunu jaħdmu. Iva. l-axħar mistoqsija ċer, im xi mod illi s-servizzi legali, l-opinjoni ta' servizzi legali kun pubblika għaliex ma nafx għalfejn dan għandu jkun tkun pubblika, m'għandix kun pubblika. Mela, għan komplu bl inglis għat weġibit Dimar Koster. Grazzi Claude. Jiena nara li dan il-komitat xejn, eh, qed jiġi kompletament injorat, specialment meta qed neġu rapportati affarijiet illi huma eh, qed nitkellmu fuq eh, b'xogħod daqshekk mod elaborat pretor dan it-tip ta' retorku dwar persuni li qegħdin qegħdin jaħarbu biex jisalvaw ħajjithom. Hemm persuni li kienu qegħdin jaħarbu mill-kosta tal-Libja minnu xu dawn bil-fors kellhom jitilqu mill-bastiment. U din hija mistoqsija għal rappreżentant tal-IOM. Inti m'hemmx garanzija li tkun preżenti dawn il-persuni li qegħdin jaħarbu għandek kontatt ma' dawn il-persuni bħalissa x'sar minnhom Mistoqsija oħra, aħna nafu li regolarment il-persuni kampieta detenzjoni eh, jimutu. Għanna fatti dwar il-kawza tal-mewt, kemm qed nitkellmu dwar nies. U min qed jiġbor l-informazzjoni minn fejn son jiġbor l-informazzjoni. Grazzi ta' sew Ditmar. Mela dawn huma kollha punti serji ħafna u skużawni tal-li qed ehm, eh, nilimitalkom il-ħin Cecil. tlet mistoqsijiet fil-qosor ħafna u konkreti l net fuq istqarrija li jkun hemm b'evakwazzjoni eh, ta' 33,000 ruħ. U li dak kien pass il qoddim aħna nħossu li apparti daw persuni ġew evakwati mill-Libja hemm fil-verità hemm 600,000 ruħ. Intom tafu b'dawn il-persuni ġewwa l-barra miċ-ċentru għaliex bejn 34,000 u 700,000 hemm ħafna differenza xek. Ġifiri xol ma tantx kien kbir li sar. Imbuq e, kriminalizzazzjoni ta' solidarjetà. Ma nistgħux aħna nissekwestraw is-solidarjetà il-bastimenti fil-partijiet huma żbaljati qed nitkellmu mill pereżempju il-separazzjoni tal-iskart kif sar bil-Medsan San Frontier biex waslu għal mbagħad ksur ieħor li għandhom ġestjoni oħra. U eh, din hija l-perċezzjoni ta' fenomenu sieħ u kriminalizzazzjoni ta' solidarjetà. Iġifieri korrelazzjoni li għandna bejn NGO u traffikanti għanna eh, għandkom rizultat pozitiv. pozittiv. Ah, kiva, fejn ġeneralizzaw mella kollox Jek aħna jek nafu sew is-persuni minn huma mela rridu naraw eh, min iżbaljaw len segwhom. Mi fejn ġeneralizzazzjoni. Thank you very much, Cecile. And final one from Mr. Jurek, then we'll get some, some responses from the panel. Mr. Jurek. Dziękuję bardzo. Ochrona... Grazie ħafna. Il-ħarsien tal-frontieri hija wkoll ta' mill-liġi nazzjonali hija parti mill-istat ta' dritt. Ma nistgħux ma nirrispettawx il-liġi fil-Parlament Ewropew anke fil kummissjoni naraw pressjoni biex ma jkonniex frontieri. jaraw l-frontieri fi żminijiet tal-kriżi tal-migrazzjoni konna nitkellmu fuq dinjità, però dinjità tfisser li aħna nirrispettaw il-liġi tagħna ta' ħaddieħor u tas-soċjetà. Din il-kriżi sa ċertu punt hija riżultat ta' dikjarazzjonijiet ta' politikanti fil-Unjoni Ewropea illi iħeġġu għal dawn id-deċiżjonijiet perikolużi fuq il-migrazzjoni. Din il-problema kienet tkun iżar fil-passat u anka fil-futur kieku dan ma kienx il-każ u aħna kien ikonna, anzi kien konna nistgħu nabpoġġjaw dawk in-nies li verament għandhom bżonn. Mela l-appell tagħna ejja ma ninkarroġġux nies biex jħarbu minn darhom biex ikunu migranti regolari. Jiena mhux qed niġġudika lil min eh, intervjena, però jiena qed inħeġġeġ sabiex aħna nifokaw iktar fuq soluzzjonijiet u mux inkomplu nżidu l-problemi. Mela issa il-kollegi eh, jistaw jirrispondu. No one is I'm not no one is trying to inject any kind of At muqijat eh, jiprova eh, joħlo situazzjonijiet mux pjaċevoli, pero il-membri Eh, investew il-ħin u sforz f'dan u studjaw dawn il-kustjonijiet, ġifiri ħodu għajek din il-ħagġa u jekk joġobkom irrispondu mod speċifiku għal dawn il-mistoqsijiet li saru. L-ewwel il-Kummissjoni. Grazzi, President. Jiena għandi to go back and then give a, a reply which is not a promise but I will try to to uh,